Colleagues, let's start. Eżis kollegi. Mela, fit-8 ta' Ottubru tal-2019 il-koordinaturi tal-libe deċidew illi joħorġu b'11 l-opinjonijiet tal-attenzjoni tal-Kumitat Kont fuq il-kwittanza tal-Baġit tal-2018 tal-Aġenziji tal-Ġustizzja u Affarijiet Interni tal-IDPS u tal-Kummissjoni. Il-Kumitat Kont, l-iskadenza tal-Kumitat Kont tal-opinjoni li tal-Kumitat hija fissata għal 23 ta' Jannar u għalhekk il-koordinaturi tal-Libe iddeċidew fit-8 ta' Ottubru u l-Kumitat approva din id-deċiżjoni f'21 ta' Ottubru li jaħdmu bl-Ingliż biss għal din il-proċedura. Issa se niddiskutu ir rapport Mezzola u mbagħad immorru għal skambju ta' veduti ma' Shadow Rapporter u MEPs oħra li jixtiequ jieħdu l-kelma. Sinjura Walsh għandek il-kelma biex tirrappreżenta r-rapport. Roberta ma tistax tkun hawnhekk biex tippreżenta dawn il-11 bozziet opinjonijiet fuq il-kwittanza billi qed tipparteċipa fil-missjoni tal-Libe f'Malta. Imma għandi xi ftit punti li saqsitni nagħmel fisima. Dawn la bozziet tal-opinjonijiet ikkonċernaw l-Aġenziji 8, l-Europol, l-Eurojust, Frontex, il-Fra, il sipol ISA, ISOL u Julisa kif ukoll l-IDPS. Hemm ukoll abbozz ta' opinjoni fuq l-implementazzjoni tal-budget tal-Kummissjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 u għal dawk l-oqsma illi qegħdin fil-rimit tal-libe dawn huwa um, abbozz ta' opinjoni orizzontali għal baċċet tal-2018, il-Qorti tal-Awdituri ħarġet opinjonijiet ċari għall għaxar entitajiet li dan il-Kumitat huwa konċernat bihom. Imma hemm xi titjib li forsi jista' jkun hemm mod orizzontali fuq il-proċessi eh, ta' xir pubbliku li jkunu iktar trasparenti, eh, naqsu id-dependenza fuq esternizzazzjoni tal kuntratti tal-IT u kif ukoll raffinar tal-vacancies ta' dawn l-aġenziji bl-użu tal-portal tal-EPSO. Ir-rapporter tistenna bil-ħerqa li taħdem ma' shadow rapporters fuq in-negozjati minn issa u din hija nota minn Roberta Mezzola. Grazzi ħafna President għalissa dak kollu. Grazzi ħafna lilek, Sinjura Walsh. Issa ngħaddi l-kelma li shadow rapporter u jekk ikun hemm il-ħin għall meps l-oħra li jixtiequ jintervjenu. Se ngħaddi l-kelma l-ewwel lil Onorevol Kinnici, grazzi ħafna President, grazzi lill kollega Mezzola fuq ix-xogħol tagħha fuq dawn l-opinjonijiet kif ġie antiċipat. Mod ġenerali kien hemm biss irregolaritajiet Knini, ma sostanzjalment ħanajdu hekk fil-budget tal-Aġenziji ta' Sigurtà u Ġustizzja kien hemm eh, valutazzjoni pożittiva jiġifieri dawn il-budgets ġew valutati mod favorevoli. Nixtieq biss jekk tippermettili ngħid kelmtejn fuq il-budget tal-Eurojust u l-Europol għax jirrappreżentaw it-tnejn li huma ruoli importanti ħafna għal dawk li huma l-isfidi b'referenza s-sigurtezza, l-libertà u l-ġustizzja Ehm, ġew naħlin dawn l-aħħar snin u għalhekk hija importanti s sitwazzjoni tal-jura ġaslim bżonn tikkoopera mal prokuratura Ewropew fil-ġrida kontra kriminalità organizzata transkonfinali u eh, ħaġa importanti u pożittiva l ħidma u l-usu tal-budget min-naħa tal-Europe u leġit mitluba ħanajdu hekk billi tkun billi kollha rwol importanti ħafna fiġda kontra l-kriminalità organizzata kriminalità u terrorizmu kien hemm żieda sostanzjali tal-attivitajiet u għalhekk hemm żieda korrispondenti tal-budget mod adegwat, jiġifieri f'kontat ngħid fejn kien hemm irregolaritajiet xkejknin dawn mhumiex importanti ħafna. Ovvjament jista' jissewwew. Mbagħad nixtieq ngħid kemm kemmtejn malajr malajr fuq l-Osservatorju Ewropew fuq id-droga u t tossika dipendenza. Għax rajna f'Ottubru morna fuq missjoni eh, fisem il kumitat Libe u stajt nara anke f'dan il każ mill-ġdid kif l-osservatorju għandu strateġija serja ħafna għal 2025 banijiet preċiżi bl-idea li l-Ewropa tkun iktar sigura u f'ċertu sens iktar b'saħħitha għax nafu illi l qasam tad drogi li ġiet imtennija wkoll mill-direttur tal-Europol Katrin Debol dan it-traffikar tad droga jibqa' wieħed mill-lejjun iktar ta' finanzjament għal finanzjament ta' terrorizmu li ġib magħha sfidi ġodda għax dawn id-drogi u sostanzi ġodda dejjem jitpoġġew fuq is-suq u huma perikolużi ħafna. L-aħħar kelma u nagħlaq fuq il kundizzjoni ta' EASO. Ovvjament fuq EASO hemm bżonn nitkellmu fuq il fuq eh, il-punti tal-qorti tal-awdituri fuq il-ġestjoni u issa bil-ħatra l-ġdida eh, Lina Gregori, direttur eżekuttiv ġdid, se jkun hemm bidla u għalhekk titjib ovvju fuq is-sitwazzjoni attwali u għal ġestjoni l ġdida biex hekk ikun hemm ġestjoni tajba u korretta. U għalhekk ovvjament min-naħa tiegħi se nikkoopera kemm nista biex inkun nista' nagħtu l-kontribut tiegħi lejn dawn l-emendi biex hekk it-test aħħari ikun imlaħħam sew u se ovvjament se naħdem ma' rapporter li ovvjament nirringrazzja mill ġdid għall ħidma tagħha. Grazzi, President. Okay, thank you. Grazie ħafna. U issa l-kelma lil sinjura Brikmo għal ħodor. Jiena nixtieq nirringrazzja lill rapporter Mezzola għall abbozz ta' opinjonijiet li minħabba l-iskadenza stretta ħafna. Nixtieq intenni l-importanza tal-proċess ta' skrutinju għal dak li huwa l-kwittanza tal-budget u dan iskrutinju huwa importanti ħafna meta naslu għal skrutinju tal-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea, speċjalment dawk illi għaw taħt ir-remit tagħna tal-libe. Aħna nemnu l-entitajiet istituzzjoni għandhom bżonn imexxu pereżempju u jkollhom rapporti ta' awditjar eh, notfa u għalhekk għandna jekk mhux il-każ għandna bżonn nipproċedu kif suppost nilqgħu dawn l-abbozzi ta' opinjonijiet anke jekk għandna xi ftit riservi. Il-soġġetti jew l nien nixtieq intendi huma li huwa importanti li nagħmlu talba l-iktar trasparenza tal-kontijiet tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea ta' Frontex u Europol għandna xi riservi fuq iż-żewġ opinjonijiet fuq dawn iż-żewġ aġenziji. Għandna bżonn nitlu iktar f'dettall għall opinjoni ġenerali fuq l-EASO u xtaqna naraw iktar referenza għal fra minħabba r-rwol importanti fil-monitoraġġ tal-sitwazzjoni drittijiet tal-bniedem fondamentali f'pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea għandna wkoll xi ftit mistoqsijiet fuq l-DPS u hemm bżonn illi jkollna opinjoni bilanċata u nuru l proċess li għaddew minnu l-Aġenziji bħala segwitu għall kwitanza tal-2017 u tal-rakkomandazzjoni tal-Orti tal-Ġustizza Orti tal-Awdituri u nittamaw li nkunu nistgħu nkomplu naħdmu fil-Parlament u ovvjament nistennew bil-ħerqa li naħdmu mal-kollegi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Signora Brickmo, minni xed nara xi shadow rapporters oħra fis-sala. Hemm xi ħadd ieħor li forsi jixtieq jieħu l-kelma? Le, mhux il każ l skadenza għal emendi il-10 ta' Diċembru e, fit-tmiem tal-ġurnata tax-xogħol. U issa se jkollna pawsa ċkejkna sa l-10 neqes kwart u mbagħad nibdew bil-punt 20 fuq l-aġenda tagħna. Grazzi.

So, those of you. Mela, l-odwa tajba. Dawk li qegħdin hawnhekk fis-sala niffokaw fuq il-punt li miss. Ħen nispjega min huma l membri tal-podium tagħna mistiedna distinti kelliema distinti ta' din is-sessjoni tal-Kumitat Libe. U hemm dawk li jitkellmu fisem il-gruppi fil-Kumitat Libe mhumiex preżenti għax kien hemm delegazzjoni speċjali lejn Malta illum. Ġiet deċiża mill-konferenza tal-presidenti nhar il-ħamis Strasburgu, il-ġimgħa li għaddiet, u hemm xi membri tal-Kumitat Libe illi marru Malta għal din il-missjoni speċjali fact finding biex jiġbru l fatti Mela, kif konna qegħdin ngħidu ħel morru dritt dritt tal-punt 20 fuq l-istat fuq is-sitwazzjoni tal-implementazzjoni tas-sistema ta' tħul u ħruġ IES u s-sistema ETIAS. L-ewwel net għandna preżentazzjoni mill-Kummissjoni u mbagħad se jkollna rapport mill-Sur Garkov ta' direttur eżekuttiv tal-EU Lisa. Umbagħad ikun hemm preżentazzjoni tar-rapport tal-sitwazzjoni attwali mill-Sur Luis de Eusebio Ramos li huwa assistent direttur tal-Europol u mbagħad nilqgħu wkoll lil Fabrice Leggeri li huwa direttur eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea għall Gwardja tal-Frontiera u tal-Kosta dija Frontex. Mela ħen nibdew. Nafu illi s-sitwazzjoni hija tali li għandna hawnhekk quddiemna aspett importanti ħafna, kruċjali li huwa suġġett ta' skrutinju l-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-interessi tagħna u dan huwa l-każ meta niġu għal dossiers li għandhom x'jaqsmu mal-twaqqif ta' sistema ta' dħul u ħruġ IES u l-ETIAS li hija s sistema ta' informazzjoni awtorizzazzjoni tal-vjaġġar Ewropea. U għalhekk aħna qegħdin hawnhekk forsi 5 sa 10 minuti lis-sur Garkov għall prezentazzjoni tiegħu u mbagħad il-bqija tal-membri tal-panel fuq il-podium. Grazzi ħafna mal-ewwel il-Kummissjoni. Go first. That'll be Mr. Mark. Is-sur Mark Sulon li huwa il-kap Eh, tal-Sistemi ta' Informazzjoni għall Frontiera, Migrazzjoni u l-Unità ta' Sigurtà tal kummissjoni L-ewwel mela ngħaddi l-kelma lil Sur Sulon. Lodwa tajba u grazzi ħafna, Sur President, u grazzi ħafna lil Komitat Liber li tatna din l-opportunità li nagħmlu rapport fuq l-implementazzjoni tal-IES e u tal-ITS. Illum, dawn iż-żewġ sistemi ġew deċiżi u maqblin mill-kolleġistraturi xi ftit żmien ilu il-EES daħlet fis seħħ f'Diċembru tal-2017 waqt illi l-regolament tal-ETIAS daħlet fis seħħ f'Ottubru tal-2018. Attwalment qegħdin fil-fażi ta' implementazzjoni u aħna involuti bħala Kommissjoni fit-tlestija tal-leġiżlazzjoni sekondarja illi hija huwa dmir importanti u svilupp importanti tas-sistema. Bħala koleġislaturi tlabna il ikonna sensiela ta' atti ta' implementazzjoni u atti delegati biex nespesifikaw l-implementazzjoni tas sistema. Għal sistema ta' dħul u ħruġ hemm 14 l-atti ta' implementazzjoni li għandhom bżonn jiġu adottati u minnhom 10 diġà ġew adottati llum u fejn ikun neċessarju għal bidu ta' implementazzjoni tas sistema. L-erba għati ta' implementazzjoni siġu adottati fix xhur li ġejjin u fil-fatt mhumiex neċessarji għal bidu ta' implementazzjoni ma bżonn ikunu adottati qabel il-bidu tal-operazzjonijiet. Issa, fuq din is-sistema ta' tħul u ħruġ qegħdin naħdmu fuq il-handbooks li siġu użati mill-utenti aħħarin tas-sistema, ġifieri l-assista tal-fruntiera stess, kif ukoll minn awtoritajiet li għandhom aċċess għas-sistema. U qegħdin naħdmu mill-qrib ħafna u tinsegwu mill-qrib ħafna l-impatt il-konsegwenzi tal-implementazzjoni tas sistema ta' dħul u ħruġ fuq il-proċess ta' kontroll oħra eh, fuq il-punti ta' fuq il-frontiera. Mela, meta nitkellmu fuq l-IES ngħidu illi eh, huwa antiċipat għall bidu tal-2022 issa għal dak li huwa l-ETIAS għandna numru sostanzjali ta' atti ta' implementazzjoni u atti delegati biex jiġu adottati għandna 13 lat delegati u 16 lat ta' implementazzjoni li jirrappreżentaw ammont sostanzjali ta' xogħol mhux biss mħabba l-abbozzar ta' dawn l-atti, imma wkoll mħabba l-analiżi tar-rapport bejn l-ETIAS u s sistemi l-oħra, l-analiżi u l-integrazzjoni eh, ta' ETIAS f'dawn is-sistemi u biex niżguraw illi dak illi jiġi teknikament implementat ikun tajjeb jikorrispondi għal sistemi oħra li ġew implementati jew li qegħdin attwalment fil-fażi ta' implementazzjoni u għalhekk fuq l-atti delegati għandna tliet atti diġà ġew adottati bi sħiħ għandna tliet atti stabbli, jiġifieri għandna ftehim fuq il-kontenut ta' dawn l-atti ma ma ġewx adottati sissa u għandna erba' atti oħra illi kważi lesti u jkunu stabbli fil ġmat li ġejjin u l-aħħar tlieta jaslu iktar tard qabel idħul fl-operazzjoni tas-sistema. Issa fuq l-atti ta' implementazzjoni, ġifieri 16 minn dawn l-atti li għandhom bżonn jiġu adottati 8 huma stabbli ġifieri hemm ftehim fuq il-kontenut, tlieta se jkunu lesti fil eh, ġimat li ġejjin u l-aħħar ħamsa se jaslu fil-xhur li ġejjin qabel idħul fl-operazzjoni tas-sistema idħul fis-seħħ ta' ETIAS u appjanat għall-aħħar kwart tal-2022. Is-sistema ta' dħul uħruġ u ETIAS jagħmlu parti minn struttura ġdida għal sistema ta' informazzjoni ta' skala kbira fil-JHA u dan ifisser illi dawn is-sistemi huma interrelatati u jinteraġixxu ma' sistemi oħra permezz tal-interoperabilità u għalhekk meta nkunu qed nimplementaw dawn is-sistemi diġà nikkontribwixxu għall-implementazzjoni tal interoperabilità tar-regolament ċerti mill-komponenti ta' din dawn is-sistemi huma ehm, mfasslin u implementati tal-imoti manjera li jistgħu jkunu użati mill-perspettiva tal-interoperabilità u tal-implementazzjoni. L-implementazzjoni ta' dawn is-sistemi tnejn li huma fil-kuntest tal-interoperabilità u tas-sistemi huwa pjuttost kompless u jitolbu mill-Istati membri ħafna enerġija u risorsi. Għal dawn ir-raġunijiet il-Kommissjoni diġà daħlet fil-post mekkaniżmi differenti għall monitoraġġ tal-implementazzjoni ta' dawn is-sistemi fuq il-livell tal-aġenziji, aġenziji differenti involuti fl-implementazzjoni kif ukoll tal-istati membri biex niżguraw illi kull stat membru jkun lest fl-istess waqt fil-ħin opportun biex inkunu nistgħu nibdew l-operazzjonijiet ta' dawn is-sistemi. Nixtieq infakkarkom biss li fiż-żewġ regolamenti ġifiri kemm li IES kif ukoll l-ETIAS għandna dispożizzjonijiet simili fuq il-fatt illi għandna bżonn li jkollna sqarrija ta' tlestija min-naħa tal-istati membri kollha biex inkunu nistgħu nibdew l-operazzjoni dawn iż-żewġ sistemi. U għalhekk dan għandu konsegwenzi importanti għall bidu tal-operazzjoni dwar dawn raġunijiet il-Kummissjoni qed tagħmel monitoraġġ minn qrib li l-istati membri qegħdin javvanzaw um, lejn l-implementazzjoni ta' dawn is-sistemi bl-istess pass biex hekk kollox ikun kollha jkunu lesti biex jużaw is-sistema skont il-pjanijiet li il diġà ġew maqbulin bin-naħa tal-koleġislaturi u għalhekk dan huwa eżerċizzju ta' monitoraġġ permanenti, żjarat regolari fil-kapitali, f'livelli adattati dawk tekniċi kif ukoll ta' livell għoli biex niżguraw il livell politiku tal-istati membri wkoll ikun involut u informat fuq l-importanza ta' dawn il-proġetti u regolarment ukoll għandna mekkaniżmi ta' monitoraġġ biex ikollna rapporti li juru s sitwazzjoni f'kull stat membru biex hekk l istati membri jkunu jistgħu jqabblu ma' xulxin il-pożizzjoni tagħhom. fuq l-implementazzjoni u l-iżvilupp tas-sistema. Għalhekk, b'hekk diġà identifikajna sensiela ta' stati membri illi għandhom bżonn itejbu l-kontribut tagħhom għall-implementazzjoni ta' din is-sistema u diġà għamilna rapport eh, lilhom u Eh, saqsenjom biex ikunu jistgħu jagħmlu xi ftit tiswija biex jagħmlu kollox fejn f'waqtu skont l-iskadenza biex hekk kulħadd ikun lest flimkien kif ġie mitlub ikunu f'pożizzjoni illi nibdew l-operazzjonijiet tal-EES fl-ewwel kwart tal-2022 u dħul fis l-operazzjoni tal-ETIAS fl-aħħar kwart tal-2025. Grazzi ħafna attenzjoni tagħkom Ovvjament jiena lest li nirrisponda l-kull mistoqsija li forsi għandkom. Issa sur Kar Garkov, direttur eżekuttiv ta' EULISA, jekk jogħġbok medilek il-kelma. Grazzi President Lodwa Tajba, grazzi għal din l-opportunità li fejqiet hawnhekk illum biex nagħti rapport għall progress tal-implementazzjoni tal etjas Ix-xogħol fuq li e Ulisa sar bl-ikbar trasparenza sissa lill l-Parlament Ewropew diġà ħriġna ħames rapporti tlieta e e l ets u e, l-oħrajn għal ets u kienu anki preżentati lill-Kummissjoni il-xogħol qed nagħmel progress fi xogħol u xogħol u progress sostanzjali fl-implementazzjoni fl-implementazzjoni tal-dħul u ħruġ tas-sistema ta' ħruġ u tħul ħruġ u għanda għandek er-, erba elementi għandek il-speċifikamenti il-speċifikazzjonijiet u l-sistema dettaljata se tibda fil- eh, fil- ġemat li ġejn u anki għall interfejs u t-tini il-sistema ta' biometrika il-proċeduri tal-appalti għaddejja palissa u għed eh, senaħru fuq l-implementazzjoni fl-ewwel tliet xhur tal-2020 kompetenti ħorru għal tibdilit fil-sistema tal-viz Um, u l-analizi tal-analizi saret diġa u l-Aġenzija tlisti l-negozjati mal-kontrattur tal-VS għal finalizzar u l-implementazzjoni fil-bidu tal-2020 u fl-axħar il-komponent kbir tal-IS e l-aġġornament tal-sistema il-xogħol għaddej skont il-pjan il pjan u wieħed jistenni li jkun lesta ġunju tal-2020. Flimkien ma' kollu l-istrutturi ta' gvernanza meħtieġa għal sistema tal-ES daħlu fis seħħi ġifieri l-grupp tal- u l-bord tal- li jagħti parir li se jagħti parir u jkodna x-xogħol bejn l-istati membri wkoll u l-Kummissjoni id-dħul ta' sistema għandu jkun biex l-istati membri jibdew is sistema tat testjar li huwa kompless ħafna fl-aħħar tal-2020 fid-dħul fis seħħ fi frar tal-2020 ukoll. Wieħed jistenni li fl-aħħar dħul fis seħħ tal-operazzjoni li jkunu jista' jaħdmu fuq 400 miljun transazzjonijiet kull sena fuq il-dħul u l-ħruġ ta' wieħed bejnin xi 30 elf punti ta' sim fil-frontieri kull kien fil-Europa. Għamilna ħafna progress l-Aġenzija taħdem il-viċin mal- mal-Komissjoni Ewropea fuq tħejja tal-atti delegati u meħtieġa u xogħol qed jagħmel progress kif ippjanat. L-Aġenzija tistenna li l-atti delegati kollha meħtieġa għall-implementazzjoni tas-sistema biex ikonna eh, test stabbli fil- fil-flowl ta' ċur ta' sena id-dihla biex bekk l-Aġenzija kollha l-speċifikazzjonijiet kollha tas-sistema. Imparallel l-Aġenzija qed tagħmel progress anke fil-gwad tal-proċedura tal-appalti fejn se jkollna il- ikonna anki l-applikazzjoni tal- komunikazzjoni, s-sigurezza ta' komunikazzjoni u l-infrastruttura il- il-privattiva se tiġi mnieda fil-ġimgħat li ġejn u s-sistema għandha tibda fil- ehm, eh, bejn it-tielet u s-sitt xhur tal-2020. Skużani, forsi għandek eh, titkellem iżjed bil-mod minħabba l-interpreti fl-istess waqt l-Aġenzija tagħmel progress fil- fil tal-personal skont ir regolament għallet jas għanna l-istrutturi ta' gvernanza fil-post ukoll il-bord u il-grupp ta' li jagħti parir li jintuża koordinament bejn l-Aġenzija l-Istati Membri Frontex Europol u l-Kummissjoni Ewropea. Il-qed suppost se jibda jaħdem fl-aħħar tal-2022 l-implementazzjoni ta' tulu u ħruġ għandu jiġi meqjus tista' taraħ fuq l-iskrajt fuq l-iskrin bħala inizjattiva wiesa b'interoperabilità bejn il-sistemi kbar tal-IT li jaħna fuq l-implementazzjoni fuq din l-arkitettura. Biex nifaċilitaw l-implementazzjoni, l-Aġenzija waqfet anki sinerġiji bejn l-ETS u l-interoperabilità u Issa l-komponenti tal-interoperabilità kif preveduti taħt ir regolamenti tal-interoperabilità se jiġu eh, sviluppati in parallel mal qed jasu eh, eh, es u dan bekk innaqsu l-ismin sena għall-interoperabilità fl-istess waqt wieħed irid jifhem li idħul ħruġ u l etjas huma żewġ um, bażijiet ewlenin tal-interoperabilità u bekk l-ewwel irid ikollok l-operazzjoni ta' tħul u ħruġ u letjas fil-post. Xaktax li mill-iskrin tisaw taraw li l-proċess kollu kemm huwa huwa komplikat ħafna, hemm ħafna sfidi li wieħed jrid jindirizza jindirizzhom issa rrid insemmi xi ftit minnhom id-dipendenzi l-ewwel nett. Hemm dipendenza kbira tal-implementazzjoni eh, fuqtu tal-tħul ħruġu l-etjas. Il-proposti għadhom qed jiġu negozjati, speċjalment il-punti fondamentali tal-etjas. Dawna qed jiġu jieġaw jiġu miktubin. Tieni proċedura li xtaqt tinsemmi hija l-MFF u d-disponibilità ta', ta risorsi finanzjarji biżżejjed biex nlestu dan ix-xogħol għax fl-ewwel sentejn għall-programm ta' programmar għaż-żmien ta' programmar dawn l-elementi kollha jridu jiddieħlu u s-sistemi jridu jidħlu fl-operazzjoni. Grazzi għall parlament Ewropew u anke għall-Presidenza. Rigward tal-isfidi, nixtieq insemmi xi tlieta. Xaktar huma li żiet importanti. L-ewwel net il-koordinament u l-gwida politika fl-implementazzjoni fuq il-livell ċentrali u fil-bidu l-implementazzjoni tal-ETIAS irrid jiġi indirizzat fuq livell tekniku u operattiv iżda anki politiku jiena battan messaġġ l bira fil-Kunsil tal-JHA. It-tieni sfida hija bżonn illi narfu l-fatt li l-implementazzjoni tal-etja su l-sistemi ta' tħul ħruġ dan mhuwiex proġett tekniku. Eh, irridu nagħtu l-biżejt attenzjoni għal proċessi kummerċali kif ukoll il taħriġ għax minajru il-sistemi kollha se jiġu ristretti. Għamilna sforzi eh, sostanzjali flimkien mal-aġenziji oħra, il-Frontex u oħrajn u eh, l-istejna um, eh, program ta' taħriġ ta komprensiv għall-istati membri u anke għall-aġenziji u l-aġenzija hija lesta tappoġġa jekk eh, hemm emson u hemm sfida l-integrazzjoni ta' kull min interessat. Um, irridu narfu li s-suċess ta' kollu jiddependi minn xi stakeholders l-operaturi tal-aeroporti pereżempju u oħrajn. Dawn jridu jiddaħlu anke fil-pjanijiet u ikunu lesti l effetti ta' dawn il-żewġ affarijiet. U l-istess għal fejn kellek l-istess inizjativi xi stati membri mela għanna l-iskeda tal-żmien involuta għal żewġ sistemi hija risretta ħafna aħna qed nagħmlu l-almu tagħna biex niżviluppaw is-sistemi ċentrali iżda l-implementazzjoni hija l-responsabilità maqsuma tal-istati membri li għandhom interess kbir fis-suċċess totali tiegħu. aħna naħsmu fil-mod kostruttiv mal-istati membri, mal-Frontex u l-Europol biex niżguraw l-implementazzjoni taż-żewġ sistemi u natu attenzjoni anke għall-implementazzjoni tal prozzjoni tal, tal, tal, tal meħtieġa biex niskuraw li sistemi jkollhom il-protezzjoni tas sigurtà tal-protezzjoni tad data kif suppost u sa aħna sa nagħmlu kollox biex niskuraw li l-implementazzjoni fil-livell ċentrali u biex nappoġġaw l-isforzi tal-Stati membri għall-implementazzjoni biex ikonna suċċess fl fil-fitħul tal dawn is-sistemi. Grazzi ħafna, grazzi għal Ta' kollu fuq li Lisa. Issa se nisimgħu Messur Ramos il eh, viċi direttur ta' kapacitajiet tal-Europol biex jirrapporta dwar l-ETIAS. Għandek il-kelma. Grazzi ħafna, eh, President, l-odwa tajba lil kulħadd membri distinti tal-Parlament eh, Ewropew. Nieħu din l-opportunità biex ngħid li jiena verament napprezza din l-opportunità biex tiddiskutu hawnhekk fuq dawn iż-żewġ eh, proġetti tant importanti tal-etjasu tal-dħul u ħruġ. Nistgħu ngħaddu l qudiem bil-qaslajt li miss jogħġbok Mela, x'inhu r-rwol tal-Europol f'dan il-proġett tant importanti kif tafu l regolament tal-interparita jgħid li l-Europol irrid jimplementa eh, soluzzjoni biex jagħti aċċess permezz tal-portal tal-riċerka eh, tal-Unjoni Ewropea għall eh, komunità tal-ġestjoni u b'dan il-mod se ntejbu fejn se nidentifikaw ir-riskju minn persuni li jitlu fil-Schengen fiż-żona ta' Schengen fl-istess waqt l-Europol se jieħu benefiċċju permezz ta' dan il-proġett importanti għax l-uffiċjali eh, tal-Europol ikollhom aċċess għax dak kollu li jaqa taħt l-umbrella tal-interoperabilità u bekk din hija opportunità unika biex naqdu dan ix-xogħol ta' fuq il-komunità tal-frontieri u anki tal-liġi tal-komunità tal-informal tal-liġi. Dan jkun għal benefiċċju taċ ċittadini li jaħdmu flimkien u mal-uffiċjali u fil u mal-uffiċjali tal-investigazzjoni eh, eh, kriminali fil-rigward tal-teddit li jidħol minħabba l-immigrazzjoni, situazzjoni tal-immigrazzjoni. L-Europol għandu mandat ċar fil-qafas tal-interoperabilità biex jistabilixxi s-sistema biex jifaċilita l-atturi tal uffiċali tal-pulizija li eh, huma awtorizzati biex jaħdmu fuq il-frontiera Dana, um, aħna semmejni għal-kwest għall-għajnuna għal din sistema hija mod biex tintuża bħala interface fejn aħna tenatu atturi għal bażi ta' data tagħna. Għalkemm dan huwa prevedut tal-2020, aħna l-estejna x-xogħol għal fuq dan l-interface u bekk jiena kuntent ħafna li kellna impens ħieħ minn l-Europol fuq din l aġenda tal-interoperabilità u fil fatt li stejna dan l-interface biex nipprovdu l infornu l-atturi għal-basit tad-data jider biċar li meta nlestu l-atti ta' implementazzjoni tal-portal Ewropew irridu nirfinaw dan l-istrument ta' quest, iżda eh, ma tantx tendumu fuq dan l-Europol huwa mħejjisaw illum il-ġurnata biex biex eh, tiffaċċa proġett bħal dan. Ma xtaqt nidħol fid-dettalji tal-arkitettura tas-sistema. Jiena qed nassumi li intkom tafuh tafuha din l-istampa xtaqt biss insemmi fejn hija l-kontribuzzjoni tal-Europol fejn tinsab fil-aġenda tal-interoperabilità. Aħna eh, f'din l-istampa għandna l-kwest tal-interface tal-Europol. Kif tistgħu taraw l-interface se jkun l-istrument tal-integrazzjoni bejn il-portal Ewropew tal-tiftix European Search Portal fuq net u d-data illi għandek taħt l-interface li huwa bl-aħmar. U hawnhekk qed nipprevedu l-interoperabilità bejn sistemi kollha u mbagħad ikollok l-uffiċjali awtorizzati tal-Europol li jkollhom aċċess permezz tal-European Search Portal għas-sistemi kollha eh, taħt il-qafas tal-aġenda tant interoperabilità jiġifieri sistema tal tħul ħruġ, letjas eh, u oħrajn. Mela, aħna l dan l-istrument tekniku iżda nasbu fuq l-aspetti kollha ta' dan il-proċess l net il-direttur ta' sigurezza ta' gvernanza kif suppost il-proġett eh, deċidejna li inwaqfu il-bord tal-programmar tal-interoperabilità biex l-Aġenzija jkollha kull riżors possibbli biex ikollha suċċess fuq dan il-proġett tant importanti. Fl-istess waqt f'Mejju il-Bord tal-ġestjoni tal-Europol u eh, eh, ħejjew roadmap għall interoperabilità. Din hija destinazzjoni tal-roadmap ġenerali tal-interoperabilità fejn għandek il-timelines li eh, diġà kienu espressi mill-EU Lisa u mbagħad minna traduzzjoni tal- ta' dawn il-timelines fit-timelines interni għall-Aġenzija biex niżguraw li nilqaw il neqdmu skont il-timelines kollha meħtieġa għall-proġett fl-istess waqt qed naħdmu mill-viċin mal-Kummissjoni mal-Frontex, mal julisa biex dan il-proġett ta' interoperabilità jkun ta' simbolu dwar kif il-Kummissjoni u l-Aġenziji jkunu jistgħu jaħdmu flimkien fuq dawn il-proġetti rilevanti u b'hekk qed nagħtu input eh, tekniku għal aspetti differenti tal-proġett għall-atti delegati u ta' implementazzjoni fl-istess waqt qed naħdmu mill-viċin biex nagħtu l-soluzzjonijiet tekniċi risorsi kummerċali u niżguraw li l-risorsi jkunu kollha eh, kif suppost u ma jkunx hemm pjar bejn tliet aġenziji u qed naħdmu għas-sena d-dieħla biex eh, niżguraw li l-infrastrutturi kollha li jridu nħejjuhom jippermettu l-livell qoli ta' ta' informazzjoni li se nirċievu fl-2022. Għanna sfida oħra kbira aħna mħasbin sew eh, bl-infrastruttura teknika tal-Europol kena nerġaw eh, nibnu il-unaġġornaw l-infrastruttura l-għonet minħabba l- illi sistemi kollha ta' taħt l-aġenda tal-interoperabilità jridu jkunu sistemi li jkunu jistgħu jaħdmu f'kull minuta tal-ġurnata. U għandek sistemi biex eh, jagħtu intelligenza lill eh, informazzjoni l-istati membri u bekk iridu nagħmlu Eh, sforz biex ikonna iżjed interoperabilità fis sistemi tagħna din hija marbuta man-naħa tad-data tal-Europol u eh, biex ikonna konfigurazzjoni attiva għas sistemi tagħna wkoll. U aħna bekk eh, kuntenti firgwa tal iskalabilità dan ifisser li s-sistemi tagħna jkunu jistgħu jikbru jkollhom iżjed seta' biex niżguraw li kull talba Ewropea li titħol fis sistemi tagħna millet jasum il-sistema ta' dħul u ħruġ wieħed jista' jaħdem fuqhom fi żmien attwali. Dan għandu x'jaqsam mal-infrastrutturi. Tielet eh, punt il- irridu nerġaw niddefinixxu kif naħdmu fuq l-informazzjoni fil-ġestjoni u hemm kwissjoni ta' konformità wkoll irridu nifokaw biex niskuraw li il-protessi eh, kommerċali ikunu konformi mar regolament u mal-qafas legali fil-gwad ta' drittijiet tal-bniedem. U fl-aħħar jitrata risorsi. Irrid ikonna risorsi kif suppost biex niskuraw li illi se jkollna suċċess f'dan il-proġett Nixtieq ngħid prosit lill parlament Ewropew għal xogħol li għamel fuq dan il-proġett aħna għal 2020 għandna riżorsi adekwati biex niskuraw li qed nimxu l qudiem u jiena qed nistenna ħerqan biex nara appoġġ mill-Parlament għall MFF li miss. Mela daqshekk minn naħa tiegħi u jiena disponibbli għal biex inwieġeb kol mistoqsija li għandkom. Grazzi ħafna. Issa nisimgħu mill l-aħħar tal panelistana għana qabel ma ngħaddi il-kelma lill membri li huma lesti eh, irres u l-mistoqsijiet l-mistedna tagħna tal-ħodu, issa għandna sinjura eh, id-direttur tal-Fabriċi Leġġeri biex jitkellem dwar il-Frontex. Għandek il-kelma. Grazzi ħafna, Sur President Lodwa Tajba, membri onorevoli tal-Parlament. Sinjuri, kif tistgħu taraw? Għandek teamwork hawnhekk fost il-familja il tal-affarijiet tal tal-intern, il-Kummissjoni u DG Home li ppreżentaw il-punti, il kellna l-kollegi tiegħi il-Julisa u l Pol Etjas u sensemmi il-sistema ta' tħol ħruġ fil-qasir, żgur li għandna teamwork hawnhekk u anki fil-gwad tal-Aġenzija Kostali tal-Frontex jidher illi l-ġejjeni tal-Aġenzija hija li tkun imsieħba tal-Gwardjani Nazzjonali tal-Kostali. Dawn l-attivitajiet m'għandhomx xaqsom mal-kriżi. In hotspot and irregular migrations. We are talking about the regular. Aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq il-amministrazzjoni naturali normali. Fi Frontex il-proġett biex noħolqu l-unità ETIAS hija l-iktar ħaġa importanti. Allora sen nospitaw il-Unità Ċentrali Ewropea u dinja parti minn programm iktar eh, wiesa li fija komponenti differenti ta' interoperabilità uh, u kif dina umba umbat il-xol ta' kuljum tal-Aġenzija. Eh, mela għanna din il il-fat ridu nibnu l-unità ċentrali tal-ETIAS un għandna l-aċċess għal SIS2 għal biex jiġu konsultati me teams tal-Gwardjani tal-Frontiera un għandna komponent ieħor l-aċċess għal repository komuni <coughs> għal statistika u analitika komponenti oħra hija e l-appoġġ tal-istati membri u ta' Ewliza fil-implementazzjoni tal-sistema tħul ħruġ nidħol fi aktar tard din u kif nistgħu ninteraġixxu mal-istati membri fil-punti ta' uh, sim. U anki li nidentifikaw il-identitajiet multipli. Kif taraw li fl-Aġenzija tagħna l-Unità Ċentrali ETIAS hija komponenti waħda imma mhijiex l-iktar l-unika waħda. Il-programm kif fatt hija ġestita minn board illi e, jiena president ta' dan il-board regolarment. Umbat hemm il-rapport il rapport tal parlament fuq l-implementazzjoni tal-lejn il-Parlament tal-ETIAS, mux se nirrepeti kollox, intkom ġarajtuħ dan il-rapport, il-aspet principali huwa li fl-aħħar periodu ta' rapportar dawn huma il-ħidmiet li għamlet Frontex li senajt. Organizzajna sessjoni għal partit interessati interni tagħna għax bla dubju il-twaqif ta' ETS se jkollu impatt fuq il-mandat tagħna u fuq il-workflows interni. Mbagħad iridu anki niżguraw illi ikun hemm komprensjoni ta' kif taħdem is-sistema u regolament ta' ETS. Pass ieħor importanti kien illi nallineaw il-flussi ta' ħidma ma, ma l-Eliza u dana jirrigwarda naturalment il-xogħol ta', ta skwadra anki ma l-imsiħba l-oħrajn uh, kif ukoll il-recruitment ta' task forces illi dan l attuali ġi maħtur fl-ewwel ta' jannar ta' din is-sena u qed nippreparaw ukoll termini ta' referenza fid-definizzjoni għal eh, għal l-unità ċentrali. Issa għedin naħdmu fuq l-identifikazzjoni ta' eh, ta' sede u rridu naturalment eh, dan nistabilixuh biex skont il-pjantana fl-2021 se jkonna is-sede biex inkunu nistaw eh, inħadmu eh, l-ETIAS f'Varsavia li hija il-headquarters tagħna. U mbagħad iridu anki nallinew din ma' timeline għal bini tal-headquarters ġdid tagħna għax l-Aġenzija dejjem qed tikber u allura se jkollna unità ċentrali temporanea tal-ETIAS un baddika in noħduha fil-bini ġdid fejn se jkollna l-headquarters l-ġdida. Però għanna eh, kwestjoni differenti x'namlu. Per eżempju, il-ħtieġa għall-infrastruttura kritika, pjanijiet ta' kontingenza li tinkludi anki kooperazzjoni mal-Kummissjoni, hemm dispożizzjonijiet speċifiċi deċiżi mill-Leġislatur, u bat edin naħdmu kol fuq il- kjarifika ta' responsabilitajiet fuq il-trattament tal-data eh, personali u eh, naturalment aħna anki edin f'kuntatt mal l uffiċu tal-trattament tad-data. Et naħdmu anki biex natu l-appoġġ għall kommissjoni Tana eh, fl delegati u implementati fl-imkien ma' EU Lisa edin anki napoġġaw l liza billi namlu revizjoni tal-speċifiki tekniċi skont il-regolament għal dastant mill-perspettiva tal-ju edin natu l-imputtana l-Ewliza u anki l-Kommissjoni u attualment edin anki napoġaw dijem iktar l-istati membri bil-laqat ta' familjarizzazzjoni għal-Kumitati flimkien mal-Kummissjoni Eulisa u Europol għaliex naraw illi regolament ETIAS se jkollu impatt fil-xogħol ta' kuljum tal-Gwardjani tal-Frontiera. Aħna involuti anki f'koordinazzjoni mill-qrib kif tistgħu timmaġinaw mal-Ewliza Kommissjoni u Frontex. Aħna identifikajna anki reċentement illi kien hemm bżonn illi noħolqu iċ-ċentru ta' assistenza tal-karriera għal etjas imma anki għas sistema dħul ħruġ. U għal dastant se jkollna b'xi mod Eh, it-twaqif tal-Carrier System Center. U dana se qabel l-implementazzjoni tal-Unità eh, Ċentrali tal-ETIAS. Aħna identifikajna wkoll xi riski kif tistgħu taqraw fir-rapport tagħna. L-ewwel riskju huwa uh, dak tal-adozzjoni ta' standards leġislativi tekniċi, din hija dan huwa riskju illi jista' wkoll ikollu impatt fuq l-unità ċentrali, però jista' anki ma jkollux. U mbagħad nidentifikaw anki il-recruitment tal-istaff ta' tal-unità ċentrali għax hija kwistjoni sensittiva u aħna se nużaw l-EPSO biex inkunu nistgħu namlu dan ħalli napoġġaw l-Frontex għax iridu nimpjegaw xi 250 eh, persuna biex jaħdmu b'xift. Però l-impjeg ta' 250 staff f'perjodu limitat b'dan il-profil da' sekk speċifiku eh, blebso biex nkunu nistaw nilħu ħafna kandidati. U naturalment nidentifikaw u koll illi ċentru eh, ta' sistema carrier huwa riskju potenzjali għax hawnhekk dak li qed nirriskjaw huwa eh, kif aħna eh, nimpenjaw roħna mal-industrija u mal-carriers. Din hija kwistjoni kruċjali għal daqstant hemm bżonn naġlu il-mod kif l-Unjoni Ewropea timpenja ruħa magħhom biex ikollna dan is-sistema il-programmazzjoni tal livelloni tal-attivitajiet principali kif diġaħat aħna nishtiqu li konna il-sede eh, ġdida eh, li tkun l-esta operativa f'Mejju tal-2021 u nishtiqu u koll eh, nimpiegaw il-case handlers bżoċ mewġiet rispettivament fl-2021 u fl-2022. U kif diġa għat, se preparaw il-ċentru, eh, il-sistema tal-ċentru eh, tal-karrier u skont l-informazzjoni li konna dan eh, il-ċentru għandu jkun lest fl-2022. Dan huwa fuq dak li għandu xjaqsam mal-unità eh, ċentrali tal-ETIAS, ġa semmejt il sistema anki jekk eh, e-, il leġizlatur meta implementa il-sistema tħul ħruġ fl-2014 ma semmix il-Frontex, eh, meta nqablu ma' leġislazzjoni li għanna l-lum naraw li dan jfisser li kien ħafna snin ilu u issa aħna ġejna mistidnin neħdu sem u aħna kontenti namluħda u edin natu appoċ l-komunità tal-gwardja tal-frontiera. U għet naraw li dejjem iktar iktar interoperabilità fis sistema tul ħruġ u anki etja se bidġel il-ħidma tal-ġestjoni tal-gwardja tal-gwardjani tal-frontiera. Nishtiju n-modernizzaw, pero rridu nipreparaw dawn il-komunitajiet għax dana fisser illi noħol u sistemi ta' ġestjoni tal-frontiera moderni. Flimkien mal-mandat tagħna eh, il-sistema ta' Border Guard 9.0 li se tidħol fis seħħada aħna diġa bdejna namlu it-taħriġ nipreparaw il-gwardjani u nużaw il-mandat anki fuq dak li għandu xjasa ma' riċerka u innovazzjoni fuq il-proġetti pilota aħna diġa bdejna xie proġetti pilota li jistaw jittu triq għat teknoloġiji ġodda u anki modi kif nistaw aħna in daħlu fil-post il-sistema. Allora għedin naħdmu fl-imkien mal-Komissjoni u Liza ċepol u naturalment eh, sanamlu il-ħelitna kolla biex nkunu nistaw nejnu jekk ikun hemm diffikultajiet u jekk għandna l possibilità li nużaw il-korp eh, permanenti fejn naraw li hemm bżonn fil-sim eh, tal-fruttiera. Dana u iktar mill-argumenti tradizjonali li soltu jkunu marbutin mal-mandat tal-Frontex, normalment, speċjalment eh, dan il komitat meta nitkellmu fuq il-mandat tal-Aġenzija tal-Frontex il-partiċipazzjoni il-parteċipanti għandhom iktar f'moħħom il-migrazzjoni eh, regolari u kwistjoni ta' sikurtà l-iktar. Hawnhekk din id-darba qegħdin inkludu anki riski tal-migrazzjoni irregolari, eh, riski ta' sikurtà, eh, fuq il-migranti fire, uh, fire, foreign fighters potenziali u opportunità u kolli najdu illi għanna għanna aktar minn 600 miljon sim legali u ħafna minnhom dawn huma ċittadini Ewropej jek aħna nqablu dawn is-600 miljun taqsim legali mal 150 sim illegali, 150.000 ksim illegali illi aħna rajna s-sena li għaddit nistaw najdu li ta' min investi ħafna fil-sim legali biex inkunu lesti ħalli konna kapacitajiet ta' ġestjoni tal-frontiera għal livell tal-isfidi li għanna u dimna għax fl-aħħar mill-aħħar nistaw najdu illi il-ġestjoni il ġestjoni tal-frontiera hija fuq il-mobilità eh, taqsim tal-persuni u tal-merkanzija. Grazzi. Grazzi sur leġeri. Issa uh, wasal il-moment il il biex uh, nisimaw minant il-membri. Issa naraw li għanna il-Sinjura Strik li t-ixtiq titkellem. Grazzi. Na nirringrazzja lil kulħadd tal-kontribuzzjonijiet tagħkom. Naturalment il-proġett kollu kemm mhu sistema fi ħafna tħassib għal salvagwardja tal-riservatezza tad-dejta ħafna drabi sistemi ma jaħdmux u l-impatt huwa kbir għall individwi u għal għandi xi mistoqsijiet. Jiena kif fimt il-prinċipju tal-limitazzjoni eh, eh, tal-lan ma ġiex mibdul kif dan nistaw aħna nissalvagwardjaw għax sistema jimplika illi id-data għal għanijiet differenzi jista jiġi konsultat minn aġenziji differenti għal raġunijiet differenti. Kif nistaw salvagwardjaw il-fat li din il-limitazzjoni ta' tal-an tal-aċess jieġi imżam. Umbat għanna eh, il-kwistjonijiet ta' drittijiet fundamentali għandhom jiġu rispettati u diskriminazzjoni b'mod speċjali. Jena nesta' nimmaġna li eh, ċittadini ta' pajjiżi terzi u l-informazzjoni fuqhom hija proporzjonali attualment sproporzjonata f'dawn id-databases u kif nistgħu nevitaw li għal-inqas indirettament ikun hemm diskriminazzjoni kontra dawn l-individwi. Forsi il-Kummissjoni tista' tilluminana fuq da fuq il-fatt illi dan il-proċess jista' jibni salvagwardji biex nevitaw din id-diskriminazzjoni. U anki eh, il-flagging għanda konsekwenzi kif qed jiġi salvagwardati li l-individwi għandhom il-possibilità li jkorreġu jew li ineħħu kompletament id-dejta jekk ma tkunx ġusta u l-Kummissjoni wkoll għandha toħroġ għati delegati għal salvagwardi u kondizzjonijiet ta' flagging. X'inhuwa il-sitwazzjoni attuali fuq din u forsi l-Kummissjoni tista' tajdinna x'se jkunu l-kriteri f'dawn l-atti delegati. U l-aħħar mistoqsija tiegħi hija fuq id-dispożizzjoni u l-infurzar aħna sen se norbtu ħafna fuq il-mekanizmi nazzjonali ta' supervizjoni. U aħna nafu illi il-kapacità hemmhekk hija limitata ħafna. Dan jkun ulterjuri għal ħidma normali tagħhom. U allura il-Kommissjoni kif tipprevedi illi se jkunu jistaw ilaħqu ma dan il ma din il-ħidma biex jagħmlu l-ħidma tagħhom mod eh, ċar. Signora Claire. Grazie ħafna, Signori ta' dawn il-prezentazzjonijiet intkom tabdu jitfit iskom ma' xulxin mela xi mistoqsijiet tekniċi mbagħad iktar ġenerali. Sur Garkov, it-tabella tiegħek kienet eh, interessanti ma' diffiċli wieħed jaqra. Tistgħu forsi tista' forsi tgħidilna x'inhi l-European Search Portal? Eh, x'inhi għal min kif topera? Eh, biex l-amministrazzjoni nazzjonali jkunu jista' forsi sibu t tweġibiet tal-mistoqsijiet tagħhom u x'inhi din tekta. Sur Leġeri tkellem ukoll fuq dan l-aspett naħsbu li huwa importanti. Eh, sur Sulon, inti tkellimt tal-13 l-att eh, mm, ta' implementazzjoni u 16 għatti delegati Manna xejn xnajdu ma nistgħu nibenefikaw minn prezentazzjoni fuqhom fil-futur l-iktar fuq l isfidi u l-elementi ta' diffikultajiet li għandna bżonn insegwu mod partikolari inti għadt illi ma kontx żgur jekk l-istati membri se jkunux kollha lesti, forsi jkun possibbli fil-futur meta dawn l-atti jkunu mfasslin nkunu nistgħu nifhmu aħjar il-loġika Sur Leġġeri, inti tkellimt fuq il-kooperazzjoni ma' l-istrutturi l-oħra preżenti hawnhekk, tista' tispjegana xi ftit kif dan it-teamwork hu organizzat fuq livell tal-Unjoni Ewropea kif ukoll ma' l-awtoritajiet nazzjonali. Jiġifieri għal dik li għall-gvernanza, il-qsim tal-avvanz tal-proġetti, diffikultajiet fl-implementazzjoni l-affarijiet kif qed jimxu. Mbagħad mistoqsija oħra għalik Inti għandek xenarju billi tkellimt fuq l isfidi għandek eh, xenarju ta' krizi, għanajdu għek. Inkom lesti, meta jekk kunem attak ċibernetiku jew xi diffikultà partikolari illi se dajjef din is-sistema li jintkom bnejtu grazzi ħafna. Mr. Tudoraci, that's your Thank floor. You. Thank you very much. Um...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 Eh, is-sikurtà tal-komponenti hija parti mill- eh, tħassib. U t-tini kwistjoni hija, t-tini mistoqsija fuq il-żmien meta nħarsu lejn id-dashboard nista' naraw li li operazzjoni komplessa ħafna f'ħafna eh, kemm għandkom kontingenza fil-programmazzjoni, kemm hemm riskju f'din il-programmazzjoni u dina nistaqsija din il-mistoqsija għax aħna qed niddiskutu anki il-biċit li għatem neqsin fil-mix leġislattiv fil-VIS fil-emendi konsekwenzjali u għal il-kalendarju għamu importanti ħafna. U anki kem intkom edin torbtu fuq il-disponibilità tal-istati membri li jkunu l punta randevu. U t-tiret mistoqsija mbagħad hija fuq it-taħriġ eh, u preparazzjoni, mux bis mill offizjalitako eh, anki eh, tal-Europol li huma l agenziji li se jgħadmu fil sistema Aħna meta naraw il-missjonijiet ċeval bl-SIS jew il-VIS qed naraw illi 10 snin wara l-bidu tal-operazzjonijiet għatem fissjalit fl-istati membri li għadhom ma jafux kif jużaw eh, b'mod xiera s-sistema attuali eh, anki jekk inna 10 snin naħdmu fuq bihom. Kif se tagħmlu biex tiżgoraw illi dawn se jkunu preparati biex joperaw mod xira. Grazzi, signora Ernst. Nishtan nitkellem bil-Ġermanis, grazzi. Nishtan nibda billi najt li jina da xie da sorpriza meta nara li 30 sena wara l-waqa tal- eh, ħajta Berlinu eh, ħitan illi separaw il-vant mill-putent illi għatem ħitan oħrajn u għatma kont naħseb illi dana kien se jkun possibli għandi eh, eh, sensazzjoni ta' deja vu. Pero kif intkom fu l-grupp tana, ta' poġġa, jappoġġa l imperobilità bejn il-ġestjoni tal-frontier u l-pulizija. Hemm ħafna eżempi li rigwardaw il-terrorizmu anki fil-Germania. Aħna però ma napoġġawx din ir-rabta mill-qrib fil-migrazzjoni bil-forma kif hija eh, eh, prezentata lilna llum, aħna nirrifjutawa. Aħna hawnhekk qegħdin fuq eh, għandna valuri differenti. Inti għad illi il-Komissjoni li jem ħidma oħra xi ssir imħabba sistemi ġodda, forsi tista' tgħidilna daqsxejn iktar f'xatri tisir fil-koerenza u l-kompatibilità ta' sistemi differenti. Il Signora Strick tkellmet fuq il-protezzjoni eh, ta' data u jiena naqbel maħħa. Nixtieq nkun naf x'miżuri se eh, se tiħdu fil-protezzjoni ta' data personali. Umbat, meta niġu għal dan eh, fl-istati membri hemm lokta titib, titjib, x'tip ta' titjib edin prevedu, x-mekanizmu se tagħmlu fl-istati membru u x'taħsbu eh, kif tistaw it-tejbu u x'inhuma l-raġunijiet eh, għal dawn id-differenzi illi jem bejn stat membru ieħor. U anki nixtieq inkun nafxinu l-ispiża ta' din is-sistema kollha kemm Meta wieħed ipoġġi kollox flimkien, eh, jinkludi kollox ġifieri ħriġ eh, il-personal, x'tip ta' budget aħna rridu nikkonsidraw minnaħa tal-Kummissjoni u kemm rridu anki kontribwixxu l-istati membri. Xordni ta' grandezza, eh, eh, grazzi, il kellim li miss, grazzi, l-għonet jena nishti najt li dawn huwa politika zbaljata bla dubju għax tħul ħruġ huwa fuq ġabra ta' drejt ta' dejta indiskriminata fuq kulħadd eh, illi mhumiex suspett stati. Ma naħsibx illi eh, eh, eh, tissodisfa l-kriteri ta' u fuq dak li għandu xaqsa maletjas li nikkalkulaw il-probabilità nistaw namlu ħafna zbalji fuqhom daw dawn is-sistemi diġà fallew u ma naħsbux illi suppos illi misna ifissanjhom daw. Jiena nixtieq insaqsi xi ħaġa għall-Europol. L-għonet inti għat li jem differenzi fil-ħtiġi ta', ta riservatezja fil-database nazjonali. Tista' da' xejn iktar x'inhuma dawn id-differenzi u qed tajt ukoll illi l-encryption tista' irsolvi parti mill-problema. Allora, u allora dan ifisser illi dawn id-data mhux se tkun enkriptata għax jiena nistenna li għanna namluħ dan Umbat anki il-watch list fl-ETS, fl min se jiġi inkluż f'din il-watch list tas għax il-kriteri mumiex ċari, mumiex definiti fuq min jista fil-futur eh, ikun e jagħmel dawn ir-reati. Isur Leners. Grazzi, jina ma konċ prezenti fil-bidunet u jiddispieċini li tkellimtu mbagħad fuq il repository fuq il seċ għax e, wassalni anki għal e, diskussjoni ta' oħrajn li konna kienu jkonna unek fil fuq li u liza anki fi Strasburgu u meta wieħed imur fil-kantina u hemm ħafna dawn il-ħafna servers li qegħdin ħdej xulxin. Eh, però ma jkomunikawx bejnietom għax eh, ġew mibnija eh, bi politika differenti, DGs differenti. U niftakar illi meta speċajna u spiegajt xamilna n-nis, eh, eh, ma għallu n-nis prosit, għallu eh, ma nistax nifem kif dana ma kontux diġa għamiltuħ. Għal-stant ħafna nis li jistennew li dawn l-affarijiet suppost ġaħedin fil-post il-komunikazzjoni bejn is-sistemi ta' data biex inkunu nistgħu ntejbu s-sikurtà tagħna. U meta aħna nitkellmu bejn bilanċ bejn is-sikurtà u drittijiet fundamentali, aħna bl-interoperabilità aħna suppost ġibni dan bilanċ aħna nissalva gwardjaw il-protezzjoni ta' data fil-fat. F'ħafna oqsma eh, u propju grazzi għal Parlament Ewropew aħna tajjibnihom dawn il-salvagwardi u il-protezzjoni ta' data. Allora jena kontent mm, nisma un naqbel ma tudoraċi, jena kontent nara li għaw l kolla fl-imkien dan u għasinjal illi aħna eh, irridu nevitaw dan l-approċ eh, ta' kompartimenti stanji. E, Jena kontent nara li l-implementazzjoni sejra f'dan il-sens u fil-parlamentu kollu rridu namlu xi xogħol kif għalu e, il-emendi konsekwenzjali fl-ETIAS u fl-ECRIS nar it-tnejn aħna e, nħarslu inħarsu qoddim li kon din prezentazzjoni fil-Kumitat Liber nistgħu nibdew naħdmu u u anki nifmu kemm hemm eh, eh, urġenza. U l-mistoqsija jadina xina l-mistoqsija għadni ma miltiex. Fuq il-budget xi ġimati illu kien hemm diskussjonijiet u problemi bil-budget mhux tant fuq il-ammont totali imma anki fuq il-timing tal-budget fl-lima fazi ta' interoperabilità u fi sistemi li waslu fihom kol aġenzija u jekk l-aġenzija jridu xiktar flus u mat fl-aħħar eh, jiena xtaqt nistaqsikom u speċjalment li sur Karkov. Dina għada problema jew irsolvejtuha sadattant u fil-, -futur, fil uh, uh, okay. uh, fuq il-personal. Meta nideċidu fuq il-ħruġ, aħna dejjem najdu li hemm eh, eh, eh, li jridu jiġu involuti fl-interoperabilità, però jekk namlu dan għabbażi tal-proġett, dana kif se jaffettwa l-operattività ġenerali tal-aġenziji ta'kom u anki il-kwantità il suffiċenti ta' staff. Und Frau Ed Stadler. Grazie ħafna, Signora Stepla, għandek mistoqsija. So we turn back to our panelists. I suggest... Mela, nissuġġerixxi issa Tlet minuti għax għandna punt wara illi u wkoll se jidher kellim importanti ħafna sur leġġeri. Mela, forsi inti tibda bl-ordni li kellna qabel. Grazzi ħafna, President, grazzi ta' dawn il-mistoqsijiet se nipprova uh, nissilet biex nirrispondihom kollha f'tet minuti ma se nipprova. Mela, u id-drittijiet u l-aċċessi u r-regolamenti hemm dispożizzjonijiet ċar li jindikaw lan ta' kull awtorità u dritt għall-aċċess għas-sistema. U aħna qed nimplementaw kollox f'ċertu mod u maniera illi huwa koerenti bisħieħ jiġifieri kull utent aħħar jkollu aċċess biss għal dak li huwa permess skont ir-regolament. Din ikonna profiles għall-utenti li huwa tajjeb għal kull sistema individwali u qed niddefinixxu dan il-profile skont il-kontenut tar-regolament. u mbagħad il-mod għal kif wieħed jaċċedi għas-sistema huwa definit ukoll mill-bżonn li wieħed ikun jaf jiġifieri assist tal-fruntiera jkollu aċċess għas-sistema u juża dokument tal-ivvjaġġar u hekk biss l-assist tal-fruntiera jkollu l-possibilità li jaċċeda sistemi differenti waqt operatur eh, ieħor għax għandna ovvjament aċċess differenti skont l-aġent tal-inforzar tal-liġi jkun jista' jagħmel tfittxija fis-sistema. U għalhekk dan huwa definit bħala aċċess għas-sistema b'limitazzjoni fuq il-possibilità li wieħed ikollu aċċess għall-informazzjoni skont il-funzjoni ta' kull attur individwali. Issa l-kolleġislaturi daħlu sensiela ta' dispożizzjonijiet fl-IES u letjas biex ilimitaw l-aċċess ma' wkoll biex iħarsu id-data li hemm fis-sistemi u jippravaw jagħtu l-possibilità li dan is-suġġett tad-data illi jitlob aċċess u jkun jaf l-informazzjoni li ma informazzjoni hemm fis-sistema jkollhom id-dritt li jimmodifikaw, ibiddlu jew jitolbu it-tneħħija eċċetera skont id-dispożizzjoni tar-regolament. Dan huwa wkoll implementat. U biex nifakarkom li żewġ sistemi um, jinkludu sensiela ta' strumenti li jkunu disponibbli għal vjaġġaturi biex hekk ikunu jafu s-sistema tal-ivvjaġġar u jkunu jafu jekk għandhom x'awtorizzazzjoni jibqgħu jiġifieri jkollhom stampa ġenerali ċara tas-sitwazzjoni u jkunu jafu aħjar jekk jistgħux jivvjaġġaw jew le skont ir-regoli għal tul massimu tas-soġġorn. Issa, għal dak li huwa e, fattur uman li s surtu Tudraka semma, bil-IES u l-ETIAS, għandna bidla importanti fl-approċċ għall-użu tas-sistema. Qegħdin ngħinu bis-sistema qegħdin ninteraġixxu mod differenti mal-utenti u qegħdin nillimitaw il-bżonn illi l-assista tal-frontiera jagħtu l-informazzjoni jagħmlu input waqt li kull darba illi l-assisa ikunnu tal-frontiera jkunu jistgħu jagħmlu talba speċifika li hemm bżonn li jagħmlu xi ħaġa u ikun involut fil-proċess ta' tiħid ta' deċiżjoni għax il-persuna tkun f'kundizzjoni li tidħol jew le u għalhekk deċiżjoni aħarija tkun fidejn l-assist tal-frontiera imma jkollu l-informazzjoni dispożizzjonijiet f'waqthom biex hekk jiggwidaw u jgħinuh biex inaqsu l riskju ta' żball uman fl-użu tas-sistema. Issa, fuq dak li huwa l-budget neċessarju għas-sistemi għandna stqarrijiet legali li huma marbutin ma' żewġ regolamenti imma wkoll nappoġġjaw l-istati membri permezz tal-ISF u ngħinuhom illi jtejbu s-sitwazzjoni fuq il-frontiera tal-art, speċjalment f'dawk il-punti ta' qsim tal-frontiera biex hekk niffaċilitaw il-sim tal-frontiera permezz ta' dawn is-sistemi u l-użu tal-possibilità ta' din il-faċilitazzjoni fl-emendi adottati għall kodiċi tal-frontiera ta' Schengen adottata b'mod parallel mas sistema u r regolament. Grazzi ħafna. Grazzi sur Sulon, issa sur Garkov għal replika tiegħek. Uh, thank you. I will try to fit into those three minutes. Grazzi ħafna. Niprofa f'tet minuti, mela. Fuq il-protezzjoni tad data għandna salvagwardji fil-leġiżlazzjoni dawk li huma implementati ehm, matul IES u l-ETIAS u l-monitoraġġ tal-IDPS, jiġifieri dawn salvagwardji huma effiċenti fil-fema tiegħi. Issa fuq il-mistoqsija ta' Sinjura Keller Iva, f'kliem sempliċi, din se tiffaċilita u trendi l-aċċess għall informazzjoni iktar effiċjenti mingħajr bidla fi drittijiet tal-aċċess, mhux bib miftuħ beraħ għal kulħadd għal kollox, imma jgħin l-assista tal-fruntiera illi jkollhom aċċess iktar maġġel u effiċjenti għall informazzjoni jkunu jistgħu jċeddu għalihom eh, b'mod legali l-istruttura ta' interoperabilità hija importanti ovvjament għax qed tippreveni l-possibilità l-individwu li juża eh, eh, aċċess multiplu kif nafu ġara fil-passat fil-kuntest ta' attakki terroristiċi eh, reċenti. Għandna boards tal-ġestjoni għall-aċċess għal dawn is-sistemi organizzati mill eu Lisa u għandna wkoll gruppi ta' konsultazzjoni fuq l-implementazzjoni f'dawn il-fora wkoll il-partner agencies tagħna Europol pereżempju qegħdin mal-kollegi fil-Kummissjoni jaħdmu u għalhekk hemm koordinazzjoni sħiħa. Mekanizmu sod, preparazzjoni għall attakki ċibernetiċi nieħdu l-affarijiet bis-serjetà ħafna u eh, ovvjament il-fatturi tas sigurtà jagħmlu parti minn dawn is-sistemi u l-Aġenzija mal-Istati membri u l-Kummissjoni lestgħu mudell ta' kriterji ta' sigurtà li siġu użati mill-Istati membri wkoll biex jieħdu miżuri neċessarji fuq livell nazzjonali. Hekk parzjalment inwieġeb ukoll mistoqsija fuq is-sigurtà tas-Sur Tudoraki u fuq l-infrastrutturi u kriterji ta' sigurtà li huma embedded fi speċifiċitajiet tas-sistemi u għalhekk għandna kriterji partikolari f'dan il-qasam u l-aċċess għall-informazzjoni ġie użat minn netwerk li jkunu encrypted kodifikati. Il-skeda hija stretta ħafna minħabba il-proposti li jidħlu fis seħħ u minħabba l skadenzi politiċi għandna kondinċenza twalment ix-xogħol għaddej skont l-iskadenzi imma ovvjament ir-riskju dejjem jeżisti, speċjalment dipendenza fuq l-istati membri. Importanti ħafna Għax hekk inkunu lesti fuq livell ċentrali ma' hemm stati membri illi ma jistgħux isegwu l-iskeda għandna bżonn nistennew sakemm l-aħħar stat membru jkun lest qabel ma nipproċedu. Ma' Sipol u ma' Frontex qegħdin navanzaw fuq il-pakkett tal-taħriġ li huwa lest l-ewwel taħriġ ikun bil-bidu tal-2020 testjar tas sistema u fl-2021 mbagħad nieħdu il metodu ta' taħriġ għal min iħarreġ. Il-miżuri ta' data protection diġa' semmejthom jagħmlu parti mill-implementazzjoni tas-sistema, l-Aġenzija taħdem ukoll fuq l-analiżi tal-impatt tal-protezzjoni tad data li tipprovdi gwida fuq dawn il-miżuri għandhom bżonn jiġu konsidrati. Titjib tal-istati membri Iva, l-istat membri għandhom bżonn jiffakaw fuq it-titjib għax huwa importanti l-att tekniku imma wkoll iktar ħaġa importanti li għandna bżonn nikkonsidraw bħala stati membri illi jtejbu l ies u l-ETIA se jipprovdu kontribut għall proċeduri tax-xogħol tagħhom. Fuq il-budget nista' ngħid li l-implementazzjoni ta' żewġ sistemi eh, għaddejjin skont l-iskadenzi u skont il-budgets. Issa, fuq it timing tal-budget, is-sur Lenards, Ir-referenza referenza hija l-MFF. L-ewwel net għandna bżonn xi tip ta' front loading għal budget fl-ewwel snin tal-2022 għax dan huwa perjodu fejn l-iżvilupp jiġu finalizzati u diskutejna mal-kollegi mill-Kummissjoni ma tapprezzaw ukoll l-approċċ tal-Parlament fuq l-MFF u mill-banda l-oħra L-Aġenzija għandha bżonn finanzjament addizzjonali biex tkopri attivitajiet li mhumiex ehm, daħlin bħala referenza speċifika ma importanti għall-implementazzjoni tal-interoperabilità. Antikom xi eżempji l-estensjoni tal-Aġenzija f'Strasburgu, il-ġestjoni tal-konnessjoni tal-Istati membri u l-aġġornament ukoll tal-Eurodac u l-VHS fl-interoperabilità u l-istruttura tagħha nista' niqafaw. Mr. Garkov, now, De Eusebio, Sur Europol, you're summarized. Sur Garkov issa Sur Eusebio Ramos, grazzi ħafna se nindirizza l-mistoqsijiet mod dirett fuq l-akkreditazzjoni tan networks tal-Europol, aħna attwalment qegħdin nużaw tliet tipi differenti għandna aċċess għas sistemi operazzjonali tagħna fuq livell ta' protezzjoni bażiku għandna wkoll ehm, networks ristretti tal-Unjoni Ewropea kif ukoll aċċess għas-sistemi tagħna permezz ta' netwerk ta' ehm, konfidenzjalità ġifieri dawn huma tliet tipi ta' akkreditazzjoni li huma networks u ma tiddependi mill-informazzjoni u s-sigurtà ta' din l-informazzjoni, aħna nipprovdu aċċess lill istati membri u partijiet terzi u nużaw akkreditazzjoni differenti. Naħseb illi għal dak li huwa l-Europol nistgħu nitkellmu fuq il-konsistenza bejn il-livell ta' akkreditazzjoni min-naħa tal-Europol u l-livell ta' akkreditazzjoni fl-istati membri mill-banda l-oħra. Jekk stat membru għandu l-IPL Europol mhux suppost konsidra jew forsi tipprovdi bil-saċċess għal dan istat membru permezz ta' dan it-tip ta' netwerk, jiġifieri hemm bżonn ikun hemm qbil bejniethom kollhom jaqblu. U jekk hemm talba minn dan in netwerk tal-IPL u għanna bżonn niskuraw illi l il livell ta' sigurtà jaqbel. Fuq il-watch list, kif ġie diġà spjegat, għal dak li huwa l-implementazzjoni tal-atti ta' implementazzjoni u l-atti delegati jekk inkun nistgħu nwieġeb din il-mistoqsija, imma meta nitkellmu fuq il-kwistjoni ta' kodifikazzjoni l-encryption, għandna um, networks konfidenzjali ġifieri t-tnejn ikunu encrypted biex il-kriterji għal dawn in networks ta' konfidenzjalità jkunu rispettati, ma maħniex qed nitkellmu fuq l-encryption tal-informazzjoni per se għalissa, imma din hija kwestjoni se tiġi imdaħla wkoll fl-atti ta' implementazzjoni l delegati u abbażi tal-kriterji ta' protezzjoni tad-dejta aħna nikkonsidraw u se nsegwu l parili se nirċevu mill-Kummissjoni u fuq u mill-IDPS. U issa fuq għal dik li għall-informazzjoni inklusa, hemm bżonn li jkun hemm ħafna tal-informazzjoni minima fid-databases, jiġifieri jkun hemm informazzjoni ta' ħażna din l-informazzjoni missa tkun fuq il-watch list, il-watch list hija ntisa biss biex taħżen l-informazzjoni li mhijiex fid-databases tagħna u li jkun fl-interess għall ġestjoni tal-kontroll eh, tal-frontieru ta' investigazzjoni kriminali. Hekk inkun qed inwieġeb għall mistoqsijiet tagħkom. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Leġġeri, issa jmiss lilek. Grazzi ħafna. Jiena se nirrispondi bil-Franċiż għall mistoqsija fuq l-esistenza ta' pjan ta' xenarju ta' krisi kif intqal mill-sur Garkov, ovvjament hemm tisħiħ tal-sistemi, aħna hawnhekk eh, nafu li hemm ix-xogħol tal Liju Lisa u tal-Komissjoni għaddejja, imma x-xogħol fil-Aġenzija Frontex huwa wkoll insaħħu s-sigurtà tal-sistemi ta' informazzjoni tagħna. U apparti l-attakki ċibernetiċi, aħna tinwafqu Eh, skont dak li deċida l-kolleġislaturi pjan ta' kriżi u għalhekk aħna qegħdin naħdmu mal-Kummissjoni u mal-Aġenziji l-oħra fuq dan il-pjan ta' kriżi u għandna wkoll għal dik li għas-sigurtà fiżika tal-binjiet aħna qegħdin neżaminaw il-bżonn jew le illi nikategorizzaw struttura kritika jew mħabba ir-regoli Ewropej jew ir-regoli li japplikaw fuq il-pjan nazzjonali f'din l-unità tal-ETIAS. Issa, il kwistjoni hija din kif nistgħu naħdmu bħala tim, mhux biss bħala aġenziji u bejnietna imma wkoll mal-istati membri. Aħna kif fimtu ipprovajna wkoll naraw jekk għandniex gruppi tekniċi fejn Frontex qiegħda rrappreżentati u l-aċenziji l-oħra gruppi ta' xogħol li iju liża jew oħrajn imexxu u Frontex hija rappreżentata Aħna ħlaqna grupp ieħor ta' livell oli biex inkunu nistgħu nadniġbru flimkien dawk li jiddeċidu fuq livell tal-assisa tal-frontiera fejn l-istati membri forsi ma kinux raw l-importanza tal-ETIAS ħanajdu hekk u tal-EES. U għalhekk aħna niġbruhom mal-Kummissjoni ma' EU Lisa, Europol u Frontex regolarment darbtejn jew tliet darbiet fis-sena. U f'dawn l-aħħar xhur ukoll bdejt illi l-organizza briefing fil-bord tagħna ta' amministrazzjoni biex hekk dan il-bord ikun jaf dak li qegħdin nagħmlu u hekk dan ikollu impatt fuq is servizz nazzjonali tal-assisa tal-frontiera. Mela kien hemm mistoqsija oħra fuq l-istennijiet tal-istati membri. L-awtoritajiet tal-protezzjoni tal fruntieri fil-passat ma jkunux involuti kemm suppost u għalhekk huwa essenzjali li l-awtoritajiet kollha li huma involuti fil-protezzjoni tal-frontieri jifhmu illi qegħdin nitkellmu iktar fuq edukazzjoni u taħriġ waqt li lin minn hekk għax qegħdin nitkellmu fuq aġġornamenti sħiħ tal-metodoloġija tax-xogħol ma nix qed nitkellmu hawnhekk fuq aġġustament tekniku jew bidla teknika imma qed immorru ferm iktar fid-dettall u għalhekk anki f'dan l-istati membri u t taħriġ aħna għallina hija sfida aħna dan konna nafuh biju Lisa u bil-Kummissjoni fuq l-IES se nużaw il-mandat tal-Aġenzija biex inħarġu mhux biss l-assisa stess tagħna, imma se jkollna sfidi addizzjonali għas se jkollna l-membri stess tagħna eh, tal-Komitat Permanenti Ewropew ma nix nitkellmu biss fuq uffiċjali tal-Istati membri u tal-assisa tal-frontiera ma se jkollna wkoll niżguraw l-istaff tal-kategorija eh, wieħed eh, tal-grupp permanenti jkun jista' juża dan it-tamir u nittamaw ukoll forsi illi ngħinu lill kollegi fuq livell nazzjonali wkoll tagħna fuq il-punti taqsim tal-frontieri. Grazzi ħafna. Mela tajjeb ħafna dan il-punt eċċedejna bħafna l-skeda tagħna imma mingħajr dowmin ngħidu saħħa lil membri tal-panel tagħna għax is-sur Fabris Leġġeri issa ikun il-kellim għal punt li qed jiffoka issa fuq il-regolament tal-assisa tal-kosta u tal-frontiera Ewropea. Grazzi.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

Okay, now we go. Thank you. Monsieur Leggeri. Sur Leggeri, mela jekk joġbok. Grazzi ħafna tad disponibilità tiegħek. Jekk mela kollegi, jow tibqaw fil-kamra u żommu l-iskiet jew toħorġu għax ma tistgħux tqogħdu tpaċċu hawnhekk waqt li aħna nixtiequ nkomplu bil agenda tagħna tal-Kumitat Libe. Mela, kif kifat għandna xi żewġ punti li fadlinna. Eh, suppost kellna sena imma eċċedejna l-punt ta' qabel u għalhekk se nqassru kollox. Xi l-ċans eh, għall punti li ġejjin wara għax-xekk li taħwida sħiħa. Mela. This point concerns the implementation of the European Border and Coast Guard Mela, se nitkellmu fuq l-implementazzjoni tar regolament fuq eh, regolament ġdid aħna ngħidulu Frontex imma biddel l-isem tiegħu, il-kamp ta' applikazzjoni kif ukoll in-natura tiegħu. U hekk għamilna aħna ġifieri. Konna involuti f'din it transizzjoni tal-Frontex biex issir il-EBCG Din hija leġislazzjoni kbira, importanti u għalhekk nilqgħu din l-opportunità li jkollna skambju ta' veduti mad direttur ta' din l-Aġenzija ta' ġgant. Dejjem għall konsiderazzjoni tal-libe għal dik li hija numru wieħed personal, kapaċità, budget u kamp ta' applikazzjoni fost l-aġenziji kollha relatati għal Kumitat Libe. Sur Fabrice Leġeri jista' jippreżenta mela l-aħħar żviluppi ta' din l-Aġenzija u nilqaw nilqaw kawnek, najdulek merħba, najdulek il-kelma, forsi tqassar ftit biex hekk ikun hemm lok għal membri biex isaqsu xi mistoqsijiet u forsi xi addizzjonali biex inkunu nistgħu wkoll noqogħdu mal-iskeda għax għatfadlinna żewġ punti oħra. Nadilek il-kelma. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, good morning, honorable members of the... Grazie ħafna l-odwa tajba lil kulħadd. Kif tafu il-mandat il-ġdid tal- uh, tal-regolament tal-Gwardja Kostali u eh, se titol fi seħħada u kif tafu aħna diġa bdejna eh, tħejje tal-tpoġija fil-post tal dan il-korp Europow ehm, sal l-2021. Forsi tiftakru li flimkien mal-Kummissjoni jena bilt mal- Eh, aħna binna fuq roadmap komuni li diskrivi x-xogħol involut u anki dak li għandu jsir u anki timeline u min għand huwa responsabbli għal xiex. Ovvjament għandna xi kumitati illi se jiġu eh, preseduti mill-Kummissjoni iżda fil-biċċa kbira tal-każijiet dawn huwa miżuri ta' implementazzjoni li jridu jiġu adottati mill-Bord tal-Ġestjoni tal-Aġenzija. tal ġestjoni tal aġenzija u fuq il-proposta tal-direttur eżekutiv nixtieq ngħid li jiena se nifoka fuq azzjonijiet li huma li iżjed um, ehm, importanti li uh, mis-sajf ta' din is-sena aħna kellna eh, ehm, tħanna mal-qawwiet nazzjonali u mal- mal min jirrappreżenta l-awtoritajiet nazzjonali jew il-gwardja kostali li kontribwixxu lejn il-ġestjoni fuq il-frontiera tal-ajru tal art jew fuq l-ibra. Importanti li nkunu konġuntament nkunu nistgħu um, eh, naħdmu mal-istituzzjoni tista' anke mal-istati membri. Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-, il um, il-Gwardja Kostali u tal-Frontiera tal-Unjoni Ewropea fejn għandek il-lat nazzjonali kif ukoll l-Aġenzija. Importanti li nżommu dan il-kunċett f'moħħna u dina imbagħad isir realtà u realtà operattiva. Aħna ħdimna fuq kunċett ġdid operattiv illi fil-fatt jitratta kif se, se nużaw dan il-korp aħna qed naħdmu fuq servizz li l-Aġenzija tkun tista' um, tforni għall-Istati Membri servizzi jista' ikopru medda ta' ta' affarijiet l-appoġġ fuq il-punti tal-taqsim fil-frontiera u anke għas-sorveljanza fuq il-frontiera nappoġġawhom u anki nappoġġaw l-attivitajiet ta' ritorni b'kapaċità kbira li se tiġi msaħħa fil-gwad ta' ritorni eh, volontarji wkoll u anki operazzjonijiet u tpoġġi fil-post ikbar u l-possibilità li eh, ta' tpoġġija iżjed anki f'pajjiżi terzi. Importanti fuq medda ta' żmien qasira li nistaw nalqu b'suċċess il-kampanja il ta' riklutaġġ l-ewwel pass ta' riklutaġġ ġie mniedi fil-21 ta' Ottubru aħna publikajna l-avviż tal-seħħa għal persuni biex jaħdmu jiġifieri 700 sa 800 eh, gwardjani kostali u huwa mistenni li dawn se jiġu riklutati sal-aħar ta' Marzu il-issa għandna t-tini round fis 16 ta' Deċembru qed naħdmu eh, mod eh, sfi ovvjament, u kull ma jmur se naħdmu iżjed għall aħħar spinta permess eh, eh, tal-ispinta mill-kumpanija professjonali biex niżguraw li l-informazzjoni tiġi disseminata. Aħna tinsistu fuq il-kwalità importanti biex insommu l-fiduċa fiduċa għax l-istati membri għandhom bżonn ikollhom fiduċa għalli aħna qed nirriklutaw il-kwalità xirqa il-persuni li għandhom ikunu f'dan il-korp. Iċ-ċittadini għandhom ikollhom fiduċa li aħna qed nimpjegaw il-persuni xirqa. Jiġifieri dan jifisser li jrid ikun hemm taħriġ, se jkun hemm taħriġ sa' sitt xhur huwa mistenni li se jibda fl-ewwel ta' Mejju s-sena d-dieħla sal-aħħar tas-sena minħabba deployment illi se jinbeda fl-ewwel ta' jannar tal-2021. Nixtieq ngħid ukoll illi aħna viċin l-adozzjoni tal-profili eh, professjonali għal gwardjani kostali li se jiġu riklutati l funzjonament illi se jkollhom dawn jiġifieri għall eh, uffiċjali fuq il-kriminalità transkonfinali, sorveljanza, l-analiżi tar-riskju, eċetera, eċetera. Jiġifieri speċjalitajiet differenti għax jekk tirreferi għal gwardjani eh, kostali eh, fuq il-frontiera, da mhux biżejjed għax għandek xogħol differenti involut u li jrid ħiliet speċifiċi u bekk rridu niftakru l-dati eh, involuti flimkien mal-bord tal-ġestjoni aħna ħejjejna il-metodoloġija il metodoloġija tal tal-vulnerabilità li se tiġi evalwata mill-bord tal-ġestjoni eh, meta il regolamenti tal fis biex eh, nevalwa mandat tal-evalwazzjoni tal-vulnerabilità tal-Aġenzija u dan se jirinforza anki iżjed l-artikolazzjoni bil-mekanizmu tal-evaluazzjoni ta' Schengen u flimkien mal-Komissjoni. Aħna qed nagħmlu l-ewwel tħejjiet ukoll għal modell tal-deployment u tal-modi tal-deployment eh, ukoll. Irridu nasbu dwar il-korp ta' estensjoni Ewropew u bekk irridu nbidlu modell ta' qabel tad deployment illi ġie konsidrat bħala tpoġġija fil-post tal-individwi li kien isir mill-Istati Membri u issa għandna gruppi kbar illi fejn ikollok bżonn l-Aġenzija tipprovdi sa ċerta punt il-loġistika għax jekk impoġġu fil-post mijiet jew eluf ta' ta' gwardjani kostali jew jew uffiċjali ta' gwardja kostali aħna maħni qed nitkellmu dwar individwi li qed ifittxu għall-lukanda għall akkomendazzjoni u bekk irridu nħarsu lejn loġistiċi wkoll il-mudell kummerċali għall tpoġġija fil-posta eh, u l modalitajt involuti u dan jista' jfisser eh, li frankar ukoll min-naħa tal-Baġit tal-Unjoni Ewropea. Et naħdmu kol fuq l-uniformi li se jkonna fil-ġejjeni, forsi tiftakru eh, il-personal tal-ewwel kategorija, um, ehm, l-aġenti tal-Unjoni Ewropea l-ewwel darba fl-istorja tagħna se jkollhom l-uniformi dawn il-gwardjani. Aħna qed naħdmu fuq l-ewwel abbozzi, l-sketches biex nagħmlu nresu proposta qudiem il-Kummissjoni u għandi bżonn il-, il għanna bżon l-opinjoni pozittiva tal-Komissjoni qabel ma nistaw nresquhom dim il-Bord ta' Ġestjoni tal-Aġenzija um, qed et nitkelmu mal esperti fil-armamenti u koll għax eh, aħna nafu li l-użu tal-armamenti huwa eh, hija ħaġa sensitiva ħafna sensitiva minn raġunijiet legali għax tistgħu timmaġinaw li sistema legali hija komplikata ħafna għandek sistema differenti f'kull stat membru fejn ikollok il-tpoġija fil-posta dan il-gwardjani u bekk irridu niżguraw li għandhom il-ftejim tagħhom. U rridu nħarsu lejn mobilta u koll tal-korp eh, li jkunu fil-post, ikun fil-post u anki kif dawn l-armamenti se jiġu trasportati u bekk qed niġbru l-esperti u rridu ikonna l-aħjar prassi u l-aħjar eh, standards kif tistaw timmaġinaw il-liġi tan Ewropea u r-regolamenti tal-personal tan Ewropea m'għandix standards għal dan għax bħalissa m'għandix aġenti tal-Unjoni Ewropea illi jkollhom l-armamenti f'idejhom u bekk flimkien mal-Kummissjoni speċjalment DG HR qed nidentifikaw u nidefinixxu the standards fejn ikonna miżuri ta' implementazzjoni bħal eżempju it-testijiet eh, psikoloġiċi per eżempju li huma meħtieġa u aħna prevedejna dan għax ma jistax ikonna l-infurzar tal-uffiċjal tal-infurzar tal-liġi li ma jgħaddux mill mit testijiet eh, psikoloġiċi ehm, tas-soltu li huma komuni fl-istati membri u bekk irridu jkollna dan l-aġġustament. Aħna qed u bekk xi ħaġa storika hawnhekk u d-deċiżjoni tal-leġlatur tal-Unjoni Ewropea kienet waħda storika fil-fatt hawnhekk. Hemmhekk ninsabu fil- fil fixol li qed nagħmlu aħna lesti nwieġbu kull mistoqsija li għandkom. Jiena, però nista' ngħidilkom li qegħdin eh, eh, ehm, skont il skont l-iskeda u eh, qed nirrispettaw l-iskadenzi involuti. Grazzi ħafna għal direttur Leġeri għal dan ix-xogħol li għamiltu anki għal prezentazzjoni li kien iqsar minn milli wieħed stenna u bekk tajt opportunità lill-persuni qudiemna biex resqu il-mistoqsijiet tagħkom. Fraw Statler. Grazzi, Presidentu, grazzi għal prezentazzjoni nasab illi għanna bżon ta' dan il-kontroll biex pala prekondizjoni biex ikonna zona ta' Schengen li jett taħdem sew so, dejjem ikun hemm ħtieġa li neġgħu niddiskutuha anki minħabba l-importanza tagħha kruċali li konna mandat qawwi eh, għal din il-ħaġa u grazzi tal-li enfasizzajt li għanna bżon il-kwalità meħtieġa. Inti semmejt li jrid ikun hemm siċur ta' taħriġ, inti semmejt ukoll li il-pass, l-ewwel pass tal-kampanja tal-reklutaġġ ta' 16 ta' Diċembru kif jiena eh, fimtew. Eh, Signora van der Leyen tixtieq li konna 10,000 persuni fi Frontex għal-2024, aħjar minni kellna qabel bl-2027, għadu tard meta tara l-affarijiet kollha li Schengen trid tagħmel bekk il-mistoqsija tiegħek kemm taħseb illi tistgħu tirriklut taw fl-ewwel fl-ewwel kemm eh, persuni tista' timpjega sa, Diċembru fl-ewwel pass sal-aħħar tas-sena u tieni għandkom eh, pjan ċar minn dawn l-10,000 kemm iridu jintbagħtu mill-Istati Membri jew jiġu riklutati direttament minn Frontex għax dak huwa kruċali anke għall-Istati Membri biex ikunu jafu Eh, mill-punt tluq tagħhom li jrid ikun imqassem bejn l-istati membri stess. Grazzi. Signora Keller issa. Iva, skont il-linji tal-mistoqsija tas-sinjura ta' qabli. Jiena għandi mistoqsija anke fuq ir-reklutaġġ fuq il-gwardja kostali fejn iridu jinstabu għax-xogħolhom u x'bilanċ se jkun hemm bejn prodotti li jmorru f'sit eh, partikolari u oħrajn illi għandhom ikunu disponibbli jekk ikun hemm kriżi, se jkun hemm xi tip ta' arranġament flessibbli tista' titkellem dwar dan u 10,000 gwardjani kostali dik kienet il-mira 700 diġà huwa ħafna iżda ir-rata ta' riklutaġġ tagħhom se tkun. Grazzi Iva l-kelim li miss. Grazzi ħafna r-rapport tiegħek u għax-xogħol li inti għamilt issa qed eh, eh, nixtieq Frontex għandu xogħol ċar fil-gwad ta' drittijiet ta' bniedem u bekk għalija hemm lakuna kbira bejn il fil-gwad tal-minaħal waħda il-, il, il il-protezzjoni tal-kosti tagħna u l-frontieri u minn banda l-oħra il-ħarsin tad-drittijiet tal-bniedem kif tħarreġ in-nies għal dan qed naħseb dwar l-uffiċjali u fejn tara possibiltajiet li fil-ġejjin l-Unjoni Ewropea jista' jkollha suċċess bħalissa mhuwiex ta' suċċess, id-drittijiet tal-bniedem mhumiex qed jiġu rispettati iżda mill-banda l-oħra trid tagħmlu dan. Grazzi issa, Sinjura Strick. Grazzi Grazzi sur Leggeri. Jiena il-mistoqsija tiegħi segwi tal-mistoqsija tal-SND u mbagħad partikolari eh, partikolarment il-pożizzjoni tal-uffiċjali tad-dritti ta' bniedem. Politika prekarja hawnhekk nafu hemm ksurijiet li qed għandna fuq ksuri li għandna fuq il-frontieri esterni nafu li dan jista' jseħħ anki barra mill-frontieri tagħna u bekk monitoraġġ indipendenti minn nies li jinsabu eh, li għandhom eh, esperjenza kbira u dan huwa importanti ħafna, speċjalment għax tant diffiċli biex ikollok aċċess għal punti partikolari u li jkun trasparenti għal dinja ta' barra dak li qed iseħħ. U għalhekk għandna mistoqsija dwar eh, għalunna li hemm post Voj tal uffiċjal tad drittijiet tal-bniedem u aħna nibqaw sorpriżi għax għandna esperjenza fil-gwad tal-uffiċjal tad drittijiet tal-bniedem u aħna kuntenti bil uffiċjali li għandna li i tafsaw il suġġett u l-kwalifiki dan il-kwalifiki ġew eh, eh, enfasizzati minn korregolaturi regolaturi fir regolamenti ġdid u e, bħalissa Frontex qed iwessa l-kapaċitajiet u l-monitoraġġ tal-drittijiet tan-niedem qed u bekk iridu noqogħdu fuq l-esperjenza li diġà ġiet e, żviluppata mill-uffiċjal attwali tad-drittijiet tal niedem tista' tispjega l għaliex issa b'dan il-mument partikolari Frontex qed iddeċidiet li tiftaħ e, dan il- din is-sejħa għall-uffiċjal ieħor ta' dritti ta' bridem u qed tenfasizza l-importanza ta' kolleġ laturi firgwad tal-indipendenza u tal-arfin tal u tal ekspertiz Ġifiri, fil tal-proċedura naraw li hemm rwol kbir ħafna direttur ta' Frontex fil-proċedura ta' selezzjoni ta' dan l-uffiċjal tal-dritti ta' bnidem u għandna dubji dwar dan minħabba eh, l-importanza tal-indipendenza nistgħu naraw li Frontex qed tagħmel l-lista qasira, il-shortlist u nixtieq nkunu nafu kif din hija relatata mal-tiġiet ir-rekwiżiti tal-indipendenza u xwol hemm nitkellem għal forum konsultattiv li nata il-rol eh, kruċali taħt il-regolament u l-aħħar mistoqsija tiegħi fil ta' reklutaċ tal-monitors ta' drittijiet fondamentali kif taf il-Parlament il Ewropew jagħti ħafna importanza lil dan hemm ħafna xiġi monitorjat u naraw fil-roadmap ta' Frontex huwa prevedut biss għal-bidu fil-bidu tal-reklutaċ u fl-axħar tas sena d-dieħla biss. Tista' tispjega il għaliex dana ma bidix issa stess? F'dan iż-żmien, grazzi ħafna Sinjor Stricken, grazzi tal-li semmejt dan il-punt tal-uffiċjal tad drittijiet ta' bniedem u l-monitoraġġ, il-monitors. Għax jiena stess kont se nsemmi dak il-punt wara li smajt minn għandkom. Nista' nżid mistoqsija ma nafx hekk il-Kummissjoni tinsaf fil-Kamra iżda nixti nisma' anki l-opinjoni tal-Kummissjoni u perċezzjoni tagħha fuq il-tiġitu l-proċedura fil-gwad tas-sejħa il-vacancy li teżisti llum. Il-Kummissjoni tinsaf fil-Kamra u xek Jekk mhuwiex il-każ, jiddispjaċini għax qed nara l-postijiet li s-soltu jkun hemm rappreżentanti tal-Kummissjoni illi mhumiex lesti jitkellmu iżda ħudu nota ta' dan u ibazzu xi ħaġa bil-miktub jekk jogħġbok għax il-mistoqsija hija rilevanti ħafna jiena stess kont sensaqsija. Sur Tudraċi issa grazzi ħafna. L-ewwel net, grazzi ħafna, Sur Leġeri, għal aġġornament tal-implementazzjoni tal-roadmap, ovvjament fi valur kbir ħafna operattiv iżda importanza wkoll tafu dan u taf li l-iżvilupp tal-Frontex huwa ta' simbolu politiku għall integrazzjoni tal-kapaċitajiet fuq il-frontiera tal-Unjoni Ewropea u jien nittama li dan ikun ċaġar, din tkun ċaġar regolari li tiġi hawnhekk fil-libe biex taġġornana fuq Schengen u anki biex nibqgħu aġġornati f'intervalli regolari fil-gwad tal-aġġornament ta' roadmap. Inti tkellim dwar il-personal u r-reklutaċċju jiena nilqa l-fatt li eh, kellek appoġġ dwar dan, dan huwa importanti biex tkun tista' tiġġestjona l-ammont kbir tar reklutat li jrid ikun hemm fis-snin li ġejjin, jiena xtaqt nitkellem dwar l-assi, ma tkellimx dwar l-assi, l-assi propji, u nixtieq nkunna fil pożizzjonijiet tagħkom fuq dan huwa mandat parti mill-mandat l-ġdid tal-Parlament importanti dak li Frontex qed jagħmel u nixtieq nkun naf fejn tinsab Frontex u nixtieq nkun naf fejn iċ-ċentri operativi u l-antennas se jinstabu eh, bħala parti mir roadmap u jekk sibtu il-postijiet, il il-locations u anki l-iskadenza timeline biex eh, meta tiftħu l-antennas għax dan għandi xaqsum mal-assi u imbat għandek l-elikotteri u l-aeroplani fejn tpoġġihom Menx mistoqsijiet oħra u xek minn għandkom, sinjuri, jekk le Iva, sur leġeri tista' twieġeb. Grazzi ħafna sur President, mela se nibda bid-drittijiet fondamentali biex nasigurakom li l-membri tal-korp eh, standing Co se jkunu imħarġin biex ikunu konxi frigwad ta' dritti ta' bnidem dan huwa l-każ iżda se jiġi rinforzat fil-ġejjeni. Firgward tal- tal-vacancy notice fil-gwad tal-uffiċjal ta' dritti tal-bnidem jiena nix insemmi l-fat li palissa skont il-liġi għandek il-viċi um, uffiċjal ta' dritti tal-bnidem kif intqal bir-raġun li hemm bżonn li nħaffu kemm jista' jkun il-proċess ta' reklutaġġ ta' 40 monitors ta' dritti ta' bnedem illi se jiġu uh, eh, impoġija fil-post fil-, fil, fil fil-postijiet biex jagħmlu monitoraġġ tal-dritti tal-bniedem fil-postijiet stess. Fil-Kumitat tal-Libe qabel l-elezzjonijiet ġili kellna diskussjonijiet dwar il-fatt li rridu naġġornaw, nabgradjaw għax in-numri ma kienux biżeġu immultiplifikati bil-bħamsa il-personal fil-gwad ta' tal bniedem meta jiena kont mill-2015 u jiena multiplikajt bl-10 mbagħad mill-2015 u issa qed nitlu għal fi skala differenti kompletament bil-European Standing Core baxar telef membri. U bekk il-leġlatur iddeċieda illi l-40 monitors se jirrapportaw biss lil uffiċjal tad-drittijiet tal-bniedem u dan ifisser l-indipendenza sħiħa tal-monitors li jkunu preżenti fil-qasam fil fil-field biex ikollok l-uffiċjal tal-dritti ta' bniedem bħala uffiċjal eh, li jrid jirrapporta reporting officers kont ir-regolament tal-Ewropea jridu ikonna persuna li jkollha post maġiċerjali li ma kienx il-każ sissa u bekk jiena ħejjejt u proponejt il-tħejjiet biex nabgradjaw fil-pjan tal-istabiliment tal biex din il-pozizjoni tkun fuq il-grad oli eh, skont il-funzjoni manġerjali għax dan l-uffiċjali u skont il-regolament fil-roadmap irrid jagħmel reklutaċ jew jagħmel proposta deputat tal-viċi uffiċjal tad-dritti tal-bniedem u bekk irridu nħaffu f'dan il-proċess u rridu nibdew ir-reklutaċ fejn l-uffiċjal tal-drittijiet tal-bniedem irrid jibda r reklutaġġ tal-40 monitors tad-drittijiet tal-bniedem biex dan ikun possibbli irridu jkollna persuna fil-grad eh, biżżejjed f'pożizzjoni manġerjali li ma kienx il-każ issa kif tistgħu tiftakru hemm pożizzjonijiet manġerjali u dawk li mhumiex maniġerjali taħt ir-reglamenti tal-personal u eh, ir-raġuni hija li rridu nabgradjaw għax rridu nżidu s servizzi fl-uffiċċju tad dritti tal-bniedem li se jiġi presedut mill-uffiċjal tad dritti tal-bniedem u mbagħad ovvjament l-40 monitors li se jinbagħtu fil-qasam se jiġu eh, se jkunu personal tal-uffiċċju tad dritti tal-bniedem mhux fil-kwartieri ġenerali fil-qasam u inżidu 10 persuni li diġà jinsabu fl-uffiċċju wkoll tal-drittijiet tal-bniedem totali ġifiri b'kollox 50 personal għall uffiċċju tad-drittijiet tal-bniedem. Dan ifisser li jekk inqabbilhom mad-daqs normali tal-units tal-Frontex, dan żgur li huwa post manġerjali mhuwiex post disenjat Eh, fi żmien meta l-uffiċjal ta' drittijiet tal mniedem kellu minn żmien għal żmien eh, trejni wieħed u assistent wieħed biss. B'hekk dana biex nimplementaw eżattament dak li leġlatur xtaq li jkun hemm u jiena naf bisħiħ eh, li l-iskadenzi huma ristretti ħafna u bekk biex inħaffu l-konċett tal- 40 monitors ta' ġitti ta' bniedem li jridu jintbatu fil-post jiena bekk Eh, impenjajt ruħi fil-proġett pilota mal-Aġenzija ta' Dritti tal-Bniedem u bekk għadek kif rajt kif aħna naħdmu miviċi mal aġenziji l-oħra kena prezentazzjoni mill-Leġes u anki għal EU u oħrajn u fil-qasam ta' dritti tal-bniedem għandna kooperazzjoni mal l-Aġenzija ta' dritti tal-bniedem u bekk ipproponejt lill direttur eżekutiv il-kollega Michael O'Hati u Flati biex eh, jiffirma l-FTM fuq livell ta' servizzi kooperazzjoni bejn iż-żewġ aġenziji u huma jipplementaw flimkien mal-Uffiċjal ta' dritti tal-bniedem bħalissa bdew is-suġġetti eh, ġimatej u tliet ġimatilu u huma qed eh, jagħmlu eh, survey iżda anki imorru fil-postijiet u eh, frigwat tal-selezzjoni tal-membri illi biex infasslu kunċett tal-spoġija fil posta ta' monitors dak illi se jkun li se importanti u dan mhux xogħli għax jiena m'għandix il-xogħol fil-gwad tal-monitors tad-dritti tal-bniedem il-kunċett se jkun kif eh, eh, x-responsabiltajiet trittatijom dawn in-nies, xil-linji gwida se jieħdu mill-uffiċjal ta' dritti tal-bniedem hemm bis jiena biss hemm offrejt il-possibilità eh, tal-kooperazzjoni inter interistituzzjonali biex nagħmlu pilota ta' dan u aħna xtaqna li konna rakkomandazzjoni f'Marzu tal-2020 dan ifisser li se jkun lest biex jintuża għad għal reklutaċ effettiv tal-monitors u l preparamenti in parallel mal-matejji eh, tal-kor għal-korp jiġifieri l-2020 hija s-sena tar-reklutaġġ u t-taħriġ tal-membri tal-Standing kor u parallel il-monitors tad dritti tal bnidem se reklutati u mħarġin taħt il-proġett pilota mhux xogħol dan. Iżda biss biex il-timeline ikun l-istess in parallel biex mill-ewwel ta' jannar tal-2021 jista' jkollna l-ewwel blokk l-ewwel grupp tal-monitors ta' ġritti tal-bniedem fil-post fir-rigward tar-reklutaġġ. Il-kwistjoni kienet fil-rigward tal-proporzjoni bejn il istaff l-ewwel kategorija tal-istaff l-Aġenti tal-Unjoni Ewropea u dik nazzjonali u BEX skont ir-regolament 70% għandhom jiġu mill-Istati membri u 30% mill-Aġenzija se jkunu l-ewwel kategorija dan ifisser illi meta nkunu lestejn l proċess se jkollna sa 3000 staff tal-Unjoni Ewropea fil-Standing Corp. L-Istati membri jafu li mill-ewwel ta' jannar tal-2021 iridu jagħmlu personal disponibbli għall-Standing Corp. Aħna qed nippjanaw dan skont il-prassi attwali fejn niddefinixxu l-bżonnijiet u niddefinixxu l-profil ukoll kif jiena semmejt li hemm bżonn li nkunu identifikajna l-ħiliet meħtieġa li nistennew aħna nipprevedu li jkollna l-istess profili fi tliet kategoriji. L-ewwel kategorija l-Aġent tal-Unjoni Ewropea, t-tieni kategorija aġenti nazzjonali disponibbli għal perjodu minn sentejn sa' erba' snin u l-tielet kategorija iżjed għal kriżijiet jew biex tikkomplementa meta ikun hemm bżonnijiet fuq livell għoli Se nitkellem bil-Franċiż kien hemm mistoqsija fuq il-post tax-xogħol tal-membri tal-Korp Ewropew. Mela fuq il-kategorija numru wieħed ġifier l-aġenti li huma impjegati direttament mal-Frontex, aħna qegħdin naħdmu fuq il-modalitajiet ta' dan id-deployment. Żgur, mhux forsi hemm bżonn nagħmlu differenza bejn l operazzjonijiet il-kbar kif nafuhom illum Poseidon fil-Greċja, mbagħad fl-Italja u Spanja u oħrajn forsi fil-Balkani, ġifir l-operazzjoni il kbar eh, b'ħafna bijiet ta' membri u mbagħad nistgħu nimmaġinaw ħaġa bħal din u mbagħad għandna bżonn niraffinaw da kollu u mbagħad għax xi ftit xhur tal-deployment u mbagħad għat-taħriġ għal xi ftit ġimgħat biex jieħdu l-lif tagħhom imorru mal-familja u mbagħad xi xhur ta' deployment. Għal deployment oħrajn iktar ċkejknin, iktar osra se jkun hemm iktar flessibilità. Imma jekk jew hekk eh, il-flessibilità l-iktar ħaġa importanti. Waħda mir-raġunijiet għaliex il-kolleġislaturi il-Komissjoni proponat u l-leġislatura adotta din il-kategorija numru wieħed ta' aġenti li huma direttament impjegati mill-Frontex għax hekk ikollna l-flessibilità meħtieġa illu nużaw l-aġenti fejn għandna bżonn. Il-kunċett operazzjonali jippermetti niterminaw fejn huma dawn il-bżonnijiet huma differenti skont l-istat membru imma l-idea hija li nkunu nistgħu nappoġġjaw l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea u tal-ispazju Schengen skont il-bżonnijiet. U l-istudju ta' vulnerabilità li qegħdin nagħmlu li permettinna wkoll nanalizzaw skont l-istudju tar-riski il-postijiet ta' frontieri, tip ta' frontieri u l-istati fejn il-Korp Ewropew jista' jġib miegħu valur miżjud. Uh, our technical assets, uh, the question about, uh, well, vessels, planes, uh, technical Mbagħad hemm il-mistoqsija fuq il-parti teknika dan huwa veru li eh, din hija parti mill-mandat qegħdin naħdmu fuq l-istrateġija teknika eh, għal Tamir bdejna ġab il-Petrol Guards għal daqstant qegħdin nużaw dawn il-Petrol Guards li ġaw ma' użati u mbagħad għandna proġett ta' xiri għal bastimenti fl-2020 żewġ proġetti biex eh, namlu test għal ehm, għal um, bastimenti kostali, unbat antenna biex ikollhom anki il-loġistika fidejhom b'dan il-mod deċentralizzaw il-ġestjoni ta' risorsi eh, illi kun mod partikolari il-tamir tekniku imma anki il-flessibilità tal-użu tal-bodyguards imma anki il-ħidma tal-antenni reġjonali. Grazzi. Se jkunaw mistoqsija oħra qasira? Qasira però għax qegħdin lura. Aħna suppost naħsbu sal l-offsenar u għatanna punt fil-aġenda Jiena sorpriża illi qed nitkellmu hawnhekk fuq il-kwalifika managerjali. Jien naħseb illi l-uffiċjal ta', ta drittijiet fundamentali mhuwiex propju manager imma huwa kor b'esperjenza ta' drittijiet fundamentali u pożizzjoni indipendenti. Jiena naħseb illi ġestjoni, il-management tista' torġi organizzata b'mod differenti. Ma nafx hekk dejna ix priorità din kwistjoni tal-indipendenza u esperienza. Inti ma spiegajċ il-proċedura. Allora jiena kontenti li l-Kommissjoni toħroġ bil-opinjoni tagħha. Jiena jiddispjaċina propju najdu illi se nibdew issa eh, nibdew il-impigi Kikun nibdew diġa bil -official tal- Eh, drittijiet fundamentali diġa essa. Fil-qosor ħafna, inti semmejt il-kampanja li sa' 16 ta' Deċembru u inti għat 3000 ta' aġenziji direttament minn Frontex impiegati u kemm għandkom f'moħħkom iġġibu għall-istudju li uħor fjannar. Mbagħad update fuq il-budget. Għandkom ċifri fuq il-budget? Għax anki jek jibatu 7000, inti forsi tkunu tridu iktar flus, iktar budget. Għandkom xi aħbar fuq dan? Leġeri. Grazzi, President. Fuq il-drittijiet fundamentali, Il-recruitment tal-monitors mandiġ tibda fl-aħħar ta' sena. Imma lan huwa illi konna kemm jista' jkun pre possibbli preżenti meta nibdew aħna nużaw il-kor uh, permanenti tal-Unjoni Ewropea. Imma kif diġà spjegajt, meta għandna kor li għandna 15 il persuna fil-personal, dan huwa ċar eh, meta naqraw il regolament jgħid ir-regolament li hemm 40 monitor ta' drittijiet fundamentali, diġà nafu li hemm 10 fil-headquarters ja, li qed jaħdmu fl-uffiċċju tal-drittijiet fundamentali. Għal daqstant 50 persuna. Jekk din l-entità hija indipendenti u dana jekk ikun ċar illi dan il-fizzjal ta' drittijiet fundamentali jkun indipendenti, allora huwa ċar illi hemm anki funzjoni manġerjali illi jista jagħmel ġestjoni tal-50 persuna. Min iktar ikun jista jagħmlu dan? Aħna edin naħdmu kooperazzjoni mal-Kummissjoni biex nirsolvu dawn il-punti, però min jista' jimmaġina dinja miex funzjoni manageriali barra mill-esperjenza eh, u kwalifika illi hemm bżonn fi drittijiet fundamentali. Imma kif tista' ma taħsibx li dinja manageriali meta għandna miljun fil-budget u xi ħamsin fil-istaff eh, meta inqabluha mal-dimensjoni anki ta' entitajiet oħra u anki ta' aġenziji żgħar tal-Unjoni Ewropea. Ma nistax ngħid li dina mhijiex pożizzjoni manageriali. Ir-raġuni għaliex aħna spiegajna li hemm bżonn ikonna sistema u, u anki e, il fatt li kun hemm fizzjal ta' drittijiet fundamentali jista' japplika jekk hemm notice ta' vacancy. Dana biex ngħiduha bċar li jridu nagħmlu difference bejn il-funzjonijiet il u l-individwi. U jina għalija importanti anki il-funzjoniet u dana u ċar anki għal leġislatur meta naraw il-liġi din hija funzjoni indipendenti. Fuq il-recruitment, insejt najt kemm aħna qed nistennew li nieħdu fl-ewwel fażi. 700 bejn 700 u 800 personal u sal-aħħar ta' Marsu nkunu firmajna l-kontrat biex nibdew it-taħriġ fl-ewwel ta' April tal-2020 taħriġ għal sitt xhur. Fuq il-budget jekk niftakar so huwa xi 440 miljun euro kif ġi propost. Dana fil-abbozz ta' dokumenti ta' programmazzjoni li jina revizjonati li bat li l-Kommissjoni u anki li l-Parlament u l-Konsil. Dana dinija l-evaluazzjoni tija jina sepp li eh, u importanti li nizguraw li anki bil-tamir eh, tekniku ftit ftit aħna eh, jirnexinna niksbu l-budget. U għetna nara li sejkonna dejjem iktar bżon, pero jiddependi naturalment mill-bażi ta' reklutaċ. Jekk aħna nirreklutaw bejn 700 u 800, naturalment ma jkunx budget kbir, imma mm, naħseb li rnexxinna. U dan nista' ngħidu diġà issa għax tiridu naraw anki l-kwalità tal-rekluti. Eh, uh, irridu naraw eh, dana ki konna 700, ki konna inqas minn 700 naturalment jikonna bżon ta' inqas flus. Grazzi għal kontribuzzjonijiet nitlobkom tibqaw fil-kamra għall-aħħar punt sa qabel ma nselmu lil eh, sur leġeri li huwa il-kellim mistiden dal-ħodu. Jekkux bizzejiet jew le, E, e, e, għannix l-istess bizzejiet il-budget, dinja problema li trid tiġi deċiża bil-korpi li jihdu d-deċiżjonijiet li aħna u aħna naturalment. Grazie. we got Mr. Otien from Renew reporting on the. Mela. Eh, Nisema menant eh, Il-sur eh, Etienne fuq l-istatistika tal-komunità. Se niprofa nitkellem fil-qosor ħafna, inti tafu li l-istatistika tal-migrazzjoni huma importanti għal-policies. U għalhekk jiena kontent li aħna eh, sibna ftehim fit-trialogu l-ġimgħa li għaddiet u nixtieq nirringrazzja Shadows u l-tim ta' negozjar. Dan il-regolament jagħmluh eh, obbligatorju li namlu ġbir ta' statistika u hemm 22 dataset ġodda. Infatti kien hemm ħafna trialogi taħt il-Presidenzi Awstrijaka u Rumena mal-rapporter Wikstrom li kien hemm qabel li kellha xogħol eċċellenti, però ma kienx possibbli nsibu ftehim qabel l-elezzjonijiet Ewropej. Allora, mbagħad bdejna negozjati f'Settembru u kien hemm trialogu l ġimgħa li għaddiet fit-28 ta' Novembru u l-Presidenza Finlandiża għamlet xi bidliet kif ukoll anki xi premessi ġodda ta' kjarifika. Għamlu żewġ bidliet sostanzjali u bilna bil-premessa ġdida u bekk it-tieni qari jista' jiġi eh, finalizzat. Grazzi għal din it-taqsira fuq dan il-fajl, fuq l-istatistika tal-migrazzjoni u protezzjoni. E, e shadows jistaw jitkelmu, istu Shadows kimu ix prezenti, ma bħat li jitkellem fju floku, emma etnara em e, l-onorevoli Bartolo, il-li huwa Shadow għall-SND u jishtiq jitkellem. Grazie fisem il-grupp tijaj għal-rapporter eh, eh, eh, biex jisib ftejim. Il-rapporter spiega l-kontenuti ta' dan il ftejim li huwa ħjar minn dik li kienem hemm qabel. Aħna stajna ksibna iktar statistika fu il-materjali ta' koljenza u statistika fu il-permessi ta' tħul fit-test eh, tar-regolamentu mhux fl-istudji pilota. Imma nħoss li test aħari huwa tajjeb mill-grupp tiegħi għal daqstant nappoġġjaw biex nagħlqu dan il-ftejm u importanti li konna dawn id-dejta mhux biss aġġornati imma l-iktar preċiżi possibbli biex eh, jippermettu li noħorġu bliġiet aħjar, grazzi. Grazzi lilek. Ma xej iktar? Is-Sinjora Strik titkellem? Jiena kon ukoll. Jena kelli il-privileġġ li nkun prezenti f'żewġ eh, ta' shadow f'dan eh, il-mandat. Eh, skużani kont qed sejtek eh, għajajt il-President, inti shadow ukoll. Iva, u nixtieq anki jien nifraħ l-rapporter tal-tmim ta' negozjati b'suċċess u naħseb illi essa u anki fil-mandat preċedenti il-Parlament Ewropew għamel bieċa xogħol tajba biex ikollu iktar ħtiġijiet fil-regolament u importanti naħseb ma nistawx aħna naħdmu biss bil-trasposizjoni ta' informazzjoni fil-leġislazzjoni fil-leġislazzjoni tal-Istati membri. Kaħna rridu konna eh, situazzjoni eh, tal-implementazzjoni ġusta għandu jkollna data li tista' wieħed iqabbel allura għandu jkollna kriteri komuni u li jistaw jiġu applikati mill-istati membri kollha. Allura jena naħseb verament li dana se jgħinna anki għal ruol tagħna biex nagħmlu evalwazzjoni ta' kemm l-istati membri qegħdin jirrispettaw ir-regoli attwali. Grazzi ħafna u naturalment nitama wkoll li nkunu nistgħu nagħmlu monitoraġġ tal-riżultati tal-piloti pilot tal-proġetti eh, pilota. U jekk anki nistawx ninkludu iktar ħtiġijiet strutturali fir-regolament. Grazzi. Allora jekk ħat iktar ma jixtieq jitkellem nistgħu nagħlqu hawn jew jagħmel mistoqsijiet mela nista' ngħid illi essa se nkomplu il-ħidma tagħna fil-Kumitat Libe biss bismih importanti l-lejla mit-tlieta sal sa' sitta u nofs biex nitkellmu fuq Eh, strateġija komuni biex nidżildu kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata nsaħħu strumenti u il-kooperazzjoni bejn l-operaturi rilevanti. Mitlieta il-qoddim, grazzi.